Good morning, colleagues. We're going to make a, a prompt start to our hearing this morning on media pluralism. ħafna l tajba nishtiq minħabba li għanna satejn għal din eh, l-parti tal eh, iktar l ħajkun hemm iktar membri li naħseb li satejn kważi verament ħin biex niddedikaw għal dan is-suġġett ta' daqshekk importanza kbira minħabba li anke fil-kuntest li nsabu fih aħna nistgħu naraw li hemm bidliet drammatiċi qed nesperjenza f'dan il-qasam u naħseb li huwa pjaċir kbir li nista' nilqa' fostna il-membri li huma interessati f'dan is-suġġett u anke ir-rapporter Barbara Spinelli illi dalwaqt ħadd titkellem magħna Barbara. illi responsabli responsabbli anke f'isem il-Kumitat Libe din il laqajja mxandra fuq l-internet anka ġifiri disponibbli għall-udjenza minn barra. Għanajt xi ftit kliem mbat mbagħad nissidan il barra biex titkellem bħala rapporter. Jiena nġġenajt li dak li aħna qegħdin nitkellmu fuq u nsejħulu il-libertà tal-espressjoni tal-mezzi tax-xantiri hija xi ħaġa importanti ħafna li kienet ideali fl-istorja tagħna u li aħna xtaqna dejjem niksbuha. Apparti minn hekk nixtieq ngħid ukoll li il-ħelsin tal-espressjoni hija xi ħaġa li importanti ħafna, kriterju importanti tal-kriterju ta' Copenhagen illi huma importanti li jkunu sodisfatti sabiex pajjiż jissieħeb fl-Unjoni Ewropea ġifier parti integrali mill-istruttura legali tagħna. Parti minn hekk u hija xi ħaġa importanti l-politika barranija. U l-istati membri għandhom jagħtu eżempju biex jiskuraw illi ħed tkun hemm konsistenza din xi ħaġa li tista' tinbidel mill-jum għal ieħor u għalhekk qegħdin hawnhekk biex niddefinixxu verament aħna x'niġġifieri meta din ngħidu ħelsien tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir. Mela, nħarsu li hija situazzjoni palissa fl-Unjoni Ewropea f'dan il-kontestu biex namlu għek naħseb li rridu nisimaw dak li għanda xitajdinna il-rapporter mbagħad numru ta' esperti. Hemm studju li aħna ħejjejna ġifieri studju komparattiv minnaħat ta' Dipartiment Politiku, intom suppost għandkom kopju ta' dan l-istudju fuq il-ħezjien ta' mezzi ta' xandir, naħseb li dejna xi ħaġa illi tista' tenkom anke matul proċedimenti analizzaw dan id-dokument sew żgur li aħna matul dan ismi ħajkonna l-okkazjoni li nużaw. Minajr ma nkompli intawa lissa nixtieq nistiden ir rapporter biex tintroduċi il-kontenut ta' dak li ħan nitkellmu dwaru llum. Barbara Spinelli Grazie Presidente e grazie agli esperti che prenderanno la parola in questo Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna l-esperti li ħajitkellmu matul dan is-smieħ mela jiena nista' ngħidilkom li bħala rapporter kull kumment minn ħatakom ħajkun verament utli għalhekk jiena nixtieq illi ngħid li dan is-smieħ għandu jkun il-bidu ta' diskussjoni bejnietna għalli bekk nkunu nistgħu nintegraw l-opinjonijiet tagħkom fil-rapport li nistgħu nikdbu l qudiem l-analiżi tiegħi ta' dan il-qasam huwa propju mħabba li jiena snin sħaħ kont ġurnalista. U għetna minħabba illi inħosni illi rridu naraw illi l-indipendenza tagħhom minn partiti politiċi u minn interessi ekonomiċi l-iskondizzjoni tagħhom verament marru għallar, speċjalment meta qablu mar-rapport illi kien ħarġ fis-sena 2013, l-affarijiet marru lura mhux il-qoddim. L-introduzzjoni tiegħi ħad tkun qasira minħabba nixtieq illi nagħti kemm jista' jkun ħin u ċans l-esperti biex jitkellmu mhux ħanifoka biss fuq ċertu pajjiżi biss minħabba illi kolli ngħid lill marda ta' Eh, il-marda tinfirex u taffetwa kull pajjiż fil-kuntest tal-mezzi ta' xandir jena naħseb il-opinjoni tiegħi għandna nitlu fiktar fid-dettal f'dan kollu. L-ewwel punt il-fake news. Ikolli ngħid illi f'numru ta' pajjiżi demokratiċi f'Ewropa u anke mhux fl-Ewropa il-kunċett qiegħed jiddomina il-punt tal-mezzi tax-xandir u d-diskussjoni min qed jitkellem fuq il-post verità u hemm is-social networks u l-internet li verament qegħdin jissemmew. Hemm ħafna nuqqas ta' fiduċja f'dawn l-aħbarijiet li qegħdin joħorġu naħseb li rridu nanalizzaw sew minn fejn ġejjin dawn il-fake news naraw x'kienu l erru eżattament ta' din il-problema u nippruvaw li ma nitfawx stigma fuq ċiber spazju li jinħoloq mill-internet. Il-fake news mhumiex biss riżultat tal-internet jista hija marda illi l-ewwel sabet l-eruq fil-mezzi tax xandir tradizzjonali fil-ġurnali mainstream. Ikolli ngħid li dan kien isu konsegwenza tal-gwerra birda. Dan kollu kien li fil fadġ qabel u wara il-gwerra birda, speċjalment wara kien u l-bidu ta' riżultat ta' dan il-fake news. L-internet huwa spazju ġdid, spazju interattiv fejn aħna nistgħu niksbu informazzjoni u jista' ipoġġi fuq livell irrelevanti il-ġurnali u għadu raġuni attak kontra dan l-istrument tal-internet u numru ta' miżuri politiċi li jixtiequ jikkontrollaw l-internet u anka jxeklu naħseb illi propju huwa minħabba din it-tedita li qed jippreżenta dan il-mezz il-ġdid. Il-forzi l-antiki edin jiġildu kontra dak il-ġdid biex ikunu jistaw u koll jevitaw li huma jispiċċaw fi xej. Naħseb li dan ifakkarna fuq il-polemika tal- ta' suffraġ universali naħseb li jkun hemm wis id-demokrazija din tista' tkun taħsar demokrazija stess. Minkejja li forsi xiftit minn daw il u huma ġustifikati anke brabta mal-internet u t-tedida li jista' jippreżenta l-internet. Nasib la fna drabi l-attakki ġejjin minn sorsi li mu mandomx wiz krittu. Jina naħseb illi jekk aħna npoġġu restrizzjoni fuq dawn mezzi ġodda li dejjem medin jespandu u l-interferenza politika li qed tifokka ħafna fuq l-informazzjoni hija sara hija tassara u anka il-biżaw teddid li tkun għadin jaffaċċaw il-ġurnalisti u l-autoċensura hija xi ħaġa li hija taħsara. L-istudju li kien ippubblikat mill-Kunsill tal-Ewropa sena eh, li għaddiet illi kien jismu ġurnalisti taħt eh, pressjoni hija jiddiskrivi din il-marda illi hija fil-fatt msemmija biss din il-problema iżda mhux nitlu fid-dettal maħniex qegħdin nsemmu il-problema li qiegħda twassal għall-awtoċensura minħabba li hemm ħafna influenza politika u editorjali ta' eh, pubbliċità ta' lobbyists u laqqas maħna qegħdin nisqu fuq eh, il-kundizzjonijiet li huma dejjem iktar tassara illi fjom dawk li qegħdin jinformaw il-ġurnalisti qegħdin iħossuhom dan kollu. l eru tal- fake news anke tal-autoċensura qiegħda tinħebba u naħseb illi fil-fema tiegħi nista' nsejħu dan kollu bħala thing li qisu konformissu razzjonali illi huwa post mill-partiti politiċi jew gruppi ekonomiċi biex nuża il-klim ta' William White illi ħareġ b'dan il-kunċett fis-snin 50 naħseb illi dan huwa qisu filosofija artikolata u koordinata illi qiegħda tirrappreżenta valuri tal-grupp li huma valuri li iswam li huma tajbin u uh, li huma ta' valur. It-tielet punt li diġà kien imsemmi mill-President li huwa punt importanti ħafna l-Unjoni Ewropea huwa d-dilemma tal-kriterji ta' Copenhagen. Il-pajjiżi li huma kandidati għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea għandhom jirrispettaw il-libertà tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir. Fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem, speċjalment l-artiklu 11 u 12, iżda meta mbagħad jissibu fl-Unjoni Ewropea qishom dawn l-affarijiet ma jibqgħux jgħoddu. F'dawn l-aħħar 20 ta' snin aħna rajna li kien hemm ħafna interferenzi politiċi fl-Italja, fl-Ispanja, fil-Polonja u fl-Ungerija fil-mezzi tax-xandir. U jkolli ngħid illi hawnhekk qegħdin naraw li dan id-dritt fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem dan it-tritt imur lilien mill-libertà tal-espressjoni minħabba li jrid jiggarantixxi wkoll pluralità. il blowers, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-ħtieġa li nipproteġuhom legalment iżda fl-istess ħin naħsbu li m'għandniex bħalissa sfortunatament liġi Ewropea illi tista tatina ċertu garanziji flok għandna ħafna iktar kastigi iżom li tkun istituzzjonalizzati formalment fil-liġi speċjalment fuq l-internet. Punt ieħor li diġa semmejni huwa l-effetti tal-kriżi ekonomika illi fil fatt murit fit ma' l-krizi li għaddej minn minna u koll il-mezzi t-xandir fuq mill-perspettiva ekonomika ġifiri din hija krizi illi diġa edha twassal għal min jgħati bassal meta jispiċaw il-kollox il-gazzetti per eżempju. L-interferenza fuq il-livell arbitrarju tal-ġurnalisti hija xi ħaġa li jatassar minħabba illi xogħolhom huwa wkoll dejjem iktar ristret għall-operaturi qed jiżdiedu n-numru ta' Eh, situazzjonijiet prekarji ta' ħafna ġurnalisti li qegħdin jisfurzaw li ħafna ġurnalisti li jaħdmu kważi b'xejn. Jiena naħseb li l-prinċipji tal-ħessi tal-libertà tal-mezzi ta' xandir għandhom ikunu marbuti marbutin mal-Karta Soċjali Ewropea u anka mad-dritt tax-xogħol dinjetuż. Is-sitt punt aħna issa għandna l-artikli tal-Karta ta' drittijiet tal bnidem tal-konvenzjoni biex nirrispettawhom naħseb li huwa importanti ħafna li aħna u mekkaniżmu li jista' jikkontrolla d-demokrazija fil-mezzi tax-xandir. Nixtieq nirreferi wkoll għal rapport ta' Sophie Intfeld il-Parlament adotta f'Ottubru li għadda. Dan huwa strument li naħseb li jista' jkun iktar prezzjuż minħabba li jista' jipparteċipa il-daw ta' soċjetà ċivili, daw kollha li huma preżenti f'din is-sitwazzjoni. Jekk dan ħajkun approvat mill-Kunsill u l-Kummissjoni naħseb li ħajkun jista' jintervjeni qabel ma jintalbu miżuri li jistgħu jkunu ta' kastik bħal dak li għandna fl-artiklu 7 li jissejja l-alternativa nukleari minħabba illi prattikament nasbu li din hija xi dan huwa punt li ma jistax jintuża fil-prattika. Grazzi ħafna sa nixtieq illi nati l-opportunità biex tkompli tmexxi dan is-smieħ, Sur President. Grazzi ħafna Iva, grazzi tar-rapport tiegħek u l ta' kif inti strutturajtu id-dinja xi ħaġa li verament tista' tistenna grazzi tal-analiżi ta' din l-introduzzjoni. Issa nixtieq li nissieden lill-esperti li għandna fostna llum u nixtieq nirringrazzja lill-erba' mistednin tagħna biex isommu mal-10 minuti li tajnikom kull wieħed nafu li fuq dan suġġett tistaw titkellmu għad eternum, iżda kirġobkom żommu mara xar minuti. U um, naf illi iżgur li l-membri jixtiequ li jidħlu iktar fid-dettal fuq dawn il-punti. Mela merba lilkom u nibdew bil-Pier Luigi Parku illi huwa d-direttur taċ ċentru għal pluralizmu tal-Medzi tax-Xandir u l helsin tal-Medzi tax-Xandir fi Firenze li huwa ċentru ta' riċerka u ta' taħriġ li kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li għandu lan li jiżviluppa il-linji ta' eh, riċerka li huma innovattivi u relevanti għal ħelsien u pluralizmu fl-Ewropa u l-lin minna. Ġifieri kjoġbok sur parku. Grazzi ħafna sur President jiena ħan ippreżenta r-riżultati tal- l-MPM l-Media Pluralism Monitor tas sena 2000 u 16. Aħna analizzajna il riskju kien il-Fondi wkoll tal-Unjoni Ewropea u s-sena 2016 kienet l-ewwel darba li użajna bissieh dan din l-odda u anka dan il-monitoraġġ kien ħaj applika wkoll għal ċertu pajjiżi li ma kandidati. Il-metodu kien illi nanalizzaw erba osma differenti. Mittejn var punti varjabli u kol ta', ta livell kwalitattiv u kwantitattiv u kienem numru ta' um, esperti nazzjonali illi kienu edin jihdossib fu f'Malta u fl-Italja dan kienet isim mit-tim direttament ta' CMPF. Aħna ħajkun qed ikollna wkoll peer review f'kull pajjiż fejn hemm grupp ta' esperti li qegħdin jikkontrollaw ir-riżultati li jaslu għalihom il-tim lokali mbagħad noħorġu bid-deċiżjoni aħarija. Għandna wkoll online platform għal ġbir tal-informazzjoni li tista' twassal għal ġabra tal-informazzjoni u għandna wkoll ehm, punt li fil-fatt ehm, jenna niġbru id-data minn fuq dawn il-variables kollha. Għanna din l-idea ta' traffic lights, ġifiri għanna aħna nidentifikaw il-riskju kemm huwa qoli, jekk ux qoli ħafna jum kella medju jum kella baxx. L-ewwel qasam huwa verament importanti ta' protezzjoni bażika ġifiri ġittijiet essenzjali u l-enin tal-ħelsin. Naħseb li f'dan il-qasam l-Ewropa fil-fatt għandha riżultati tajbi minħabba li il-regoli u liġijiet hemmhekk edin daħlu fis iżdem iżda ċertu riski minħabba illi il-mezzi tax-xandir tradizzjonali u l-aċċess l internet dan jinsab fuq il-żona ta' riskju medju u il-protezzjoni tal-ġurnalisti mhijiex ta' sodisfazzjon f'kull sitwazzjoni. Rizultat riżultat totali U għagraf li tistaw taraw għawek, tistaw taraw illi għawek kena rizultati ta' riski għalli ħafna fit turkija u dan sar qabel il għan ħan u għahna li nkobru namlu dan it-test anka wara. Iżda tistaw taraw u kol ċertu pajjiżi li ma markati bl-isfar minħabba illi hemm nuqqasijiet tal-protezzjoni bażika. Mbagħad għandna l-punt tal-pluralità tas-suq. Aħna provajna nifukkaw fuq il-konċentrazzjoni tal-ownership, it-trasparenza tal-ownership kif ukoll il-salvagwardji regolatorji. Riżultati huma nqas tajbin f'dan il-qasam ikolli ngħid. Hawnhekk tistgħu taraw li l-ar indikatur huwa l-media ownership concentration, ir-riskju oli fl-Ewropa u apparti minn hekk kellna wkoll ċertu riżultati rabta mal kontenut ġifiri għanna ċertu problemi minħabba l-influenza tal-editor tal-edituri. Għawek il-graf jista jurikom illi il-Lussemburgu u l-Bulgarija l-iktar li għedin friskju għoli Ġifiri, aħna rridu naraw eżattament x'inhuma riski differenti minħabba li Lussemburg huwa pajjiż żgħir ħafna. Issa maġġoranza tal-pajjiż li li jinsabu f'riskju medju. Apparti minn hekk għandna l-kriterju tal-indipendenza politika. L-indipendenza politika huwa biex aħna nanalizzaw kemm tista' tkun politika sistema tal-mezzi tax-xandir, l-organizzazzjoni tal-mezzi tax-xandir, ir-rapporti tal-medja kif ukoll medja ta' servizzi pubbliċi aħna qegħdin ukoll narizzaw is-sitwazzjoni skont ir-riskju, żewġ indikaturi li iktar din jinkwetawna huwa l-kontroll politiku tal-outlets tal-mezzi tax-xandir, ġifieri li dawn jisabu fil-kategorija safra tal-riskju medju, iżda xorta waħda hemm livell jolin ħafna l-Ewropa ġifiri hemm wisq kontroll politiku u anka l-autonomija editorjali la hija mħarsa din mill-influenza politika u laqas mill-influenza ta' tipiħor, issa jek nħarsu li l-mappa tal-Europa l-darbohra nafu li fl-Europa naraw li Turkija da friskju li ħafna, għanna l-Montenegro fejn hemm problemi kbar ukoll u blaħmar u markati ukoll pajjiż da Slovenja u l-Ungerija ħafna mill-pajjiżi l-oħrajn markati bl-isfar joqorbu ħafna situazzjoni illi forsi jistgħu jintufu fil-kategorija tal-riskju u li ħafna ġi fil-kategorija l-ħamra. Issa l-inklusivita soċjali aħna provajna li nanalizzaw kif il-parti l-iktar dajfa tas soċjetà tista' tkun trattata kif qed ikun trattati l-minoritajiet, il-komunitajiet reġjonali u lokali. U r-riżultat ta' investigazzjoni kien li kien hemm ċertu sitwazzjonijiet li ma kienux ta' satisfazzjon. U anka għall-aċċess tal-mezz ta' xandir minn minoritajiet dik kienet xi ħaġa li verament kienet qiegħda tikber iktar naħseb illi anka għal minoritajiet nafu illi hemm ċertu sitwazzjonijiet ta' ċertu minoritajiet illi tjiebet U forsi dan l-indikatur jista' jintuża biex aħna analizzaw dan il-punt. U anke l-aċċess għal mezzi ta' xandir dikjer xi ħaġa li aħna konna pjuttost sorpriżi biha dan l-indikatur aħna isnieħ mill-qrib ħafna u anke jekk tħarsu lejn il-mappa tistaw taraw notarment li għadar boħra Turkija u l-Greċja u kol jinsabu situazzjoni ta' riskju għoli u l-Latvija u għammarkat blaħmar u kol fost il-pajjiżi l-oħrajn iżda l-maġġoranza tal-pajjiżi huma markati bl-isfel ġifiri mhix sitwazzjoni ta' sodisfazzjon. Meta taraw pajjiżi bl-aħdar dan mhuwiex it-total kollu, forsi nistgħu naraw illi f'ċertu kategorija pajjiżi jinsab f'sitwazzjoni tajba jekk intom tanalizzaw din l-istudju mill-qrib tistgħu ssibu mod ta' kif tidentifikaw dawn il-riski. Nista' ngħaddi għal konklużjoni. Il-monitor tal-pluralizmu tal-mizzi tax-xandir huwa wieħed mill-lodda l-iktar komprensivi u bilanċati huwa verifikat u testjat ukoll. Matul is-sena 2016 aħna minna bosta esperimenti għamilna tnejn u assijiet ukoll s sena ta' qabel fuq disa pajjiżi, issa nistgħu ngħidu li dan huwa strument li nistgħu nużaw tajjeb, dan jista' jipprovdilna ħafna dejta importanti għal politika tal-mezzi tax-xandir din xi ħaġa li verament tista' ukoll tappoġġana fil-mezzi tax fuq il-website tagħna minħabba illi din dan huwa studju, din hija riċerka u statistika li tista' tintuża minn kulħadd, minn kull min jixtieq janalizza x'inhi situazzjoni fil-pajjiż individwali jekk dan ħajkun implementat fuq bażi regolari li l-istrument jista' jkun verament siwi biex aħna nżommu daqsxejn ta' kontroll fuq is-sitwazzjoni u biex noħolqu wkoll il-possibilità illi nifmu x'inhuwa il-livell tar-riskju nitlu iktar fid-dettal fis-sitwazzjoni speċjalment jekk ir-riskju jkun ta' inkwieta li u fl-istessin li konna u koll tweġiba politika. Fl-istessin aħna nafu illi edin naħdmu ħafna eh, fuq dan l-eżerċizzju edin palissa nipreparaw l-eżerċizzju s-sena d-dihla ħalli bekken nqablu situazzjoni u l-evoluzzjoni minn sena l-oħra. Ġifiri il-rizerva ta' eżerċizzju s-sena 2018 fil-fat diġa edha Eh, tinġabbar dan l-istrument ħankomplu naħdmu fih minħabba naħsbu li jista' jkun strument siewi ħafna bħala sistema ta' twissija bikrija u anka għal aġġustamenti regolatorji. Kif dan huwa strument illi jista' jagħtina aktar ehm, sinjal ta' ta' riskju u naraw jekk hemmx bżonn ta' intervent. Naħseb illi dak kollu li kelli xi ngħidilkom illum is-sitwazzjoni miex daqsek tajbu daqskem aħna xtaqna kif tilkom ħafna osma differenti ta' riskju pero jina nasib li nisaw naħdmu iktar fuq da' loqs ma' importanti li nkomplu nikkontrollaw mħalli bekk nkunu nistgħu nirreaġixxu kemm jista' jkun malajr meta għaw il problemi Grazzi. Um, Grazzi ħafna Sur Parku, dawn l-slides u l-analiżi ħajitpoġġew immedjatament fuq il-website wara dan is-smieħ, ġifieri tkunu tistgħu taqrawhom u tarawhom. Emmek, u jekk għandkom xi mistoqsijiet nistgħu nerġgħu impoġġu eh, is-slides fuq l-screen għax ġenerat ħafna interess. Mela, issa Naddi l-kelma l-sur Tajs Berman li huwa il-persuna ewlenija l tati il-pariri fuq eh, il-libertà tal-medja mill-OSCE u il-ħidma ta' dan rappresentant tal-OSCE hija relevanti mod partikolari għal dik li hija l-kooperazzjoni f'dan il-qasam mal-Unjoni Ewropea u rid ngħid mod sieħ li tajs huwa ex membru ta' din il-kamra ġiri nerġaw nil awk għawek. Nadir il lilek. Grazzi ħafna, Claude. Ja ta' pjaċir kbir li jgħat bil-edha għek et nara xie kollegi ta' qabel, et nista' ngħidilkom li teżista ħajja wara l-ġurnalizmu anka wara l-politika. U forsi din hija xi ħaġa serħilkom moħħkom. Mela jiena ninsab fi Vienna fl-OSCE fejn għandna istituzzjoni indipendenti fiħdan l-OSCE li hija l-unika watchdog eh, intergovernamentali tad-dinja. Aħna nagħmlu monitoraċ u nagħtu parir meta eh, jitolbunna jew anke meta ma jitolbunniex. U nagħmlu dan mod indipendenti l-OSCE ovvjament qabel kienet forum ta' dialogu fuq kwistjonijiet militari, il-movimenti ta' truppi bejn il-vant il ponent kien informazzjoni skambjata ma' Mbagħad wara Kien hemm minħaseb li sigurtà tmur lil lin minn kwistjonijiet militari u sigurtà hija parti mill-prinċipji fundamentali ta' OSCE u tinkludi wkoll protezzjoni tal-libertajiet fundamentali. U meta jxeklu l-libertajiet is-sigurtà tbati mhux biss għall-individwi imma għall-soċjetà kollha kemm U hekk evolviet l-OSCE fuq minn dialogu tal-gwerra l-birda għal eh, organizzazzjoni tħares lejn mod kif l-organizzazzjonijiet jiġu mħarsa sfortunatament bħalissa m'għandniex rappreżentant fuq il-libertà tal-medja hemm l-uffiċċju aħna 15 ruħ bħala tim qegħdin naħdmu nagħmlu monitoraġġ imma ma nistgħu noħorġu l ebda stqarja pubblika għaliex m'hemm l-ebda rappreżentant. U dija xi ħaġa li turina l paraliżi li teżisti bejn il-punent u l-vant li m'hemm l-ebda segretarju ġenerali tal-OSI, eh, m'hemm l-ebda direttur tal-ODER, ġivri l-Uffiċċju għad-Drittijiet Demokratiċi u tal nizem Memx kummissarju oli għal minoranzi nazzjonali u ħadd ma jaf din sitwazzjoni kemm ħaddum. Forsi tistgħu tgħidu l-OSCE tinsab speċi ta' koma palissa. Nixtieq nenfasizza tliet kwistjonijiet dal-għodu. Tlet sfidi għall-Unjoni Ewropea L-ewwel waħda hija s-sigurezza tal-ġurnalisti aħna qed naraw żieda ċara fil-teddit fil-fastidju li ngħata lill-ġurnalisti u anka eh, il-vjolenza li ssir kontrihom. U anka n-nisa ġurnalisti nisa li żjed li jiġu immirati. L-impatt ta' tranzizjoni digitali għattin ħagġa nxtieq insemmi hawnhekk kif nistgħu nħarsu l-libertà tal-medja, speċjalment il-pluralizmu, fit trasformazzjoni digitali li tinvolvi bidliet kbar anka ekonomiċi u finanzjari. U ovvjament il-possibiltajiet teknoloġiċi waħd mitħassib tagħna huwa kif nistgħu nżommu l-pluralizmu u ġurnalizmu ta' kwalità, speċjalment fiż-żoni l-aktar rurali tal-Ewropa. It-tielet punt li l-awtoritajiet, il-gvernijiet, mhux dejjem jirrispettaw l-obbligi tagħhom. Qegħdin jippruvaw jaqbdu terroristi. Qegħdin jippruvaw jiġlildu il- diskors ta' mibeda. U ġili xeklu lil min xandar. Biex nħarsu dawn l-libertajiet, eh, dimma tantx tidher hija priorità għolja, inkluż ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-ewwel punt is-sigurezza tal-ġurnalisti aħna mħasbin ħafna dwar iż-żieda tan-num fin-numru ta' tadditu innu l-każijiet ta' fastidju intimidazzjoni minnaħa tal-ġurnalisti minn natura tagħhom il-professjoni tagħhom il-professjoni tagħhom eh, faċli wieħed jilħaqhom. Hemm tensjonijiet għaliex huma jirrapportaw fuq li żjed kwistjonijiet li jħolqu problemi. U bekk huma faċli wieħed jimmirhom. Fl-Olanda, pajizi, 62% tal-ġurnalisti irċivew teddit u intimidazzjonijiet fl-aħħar sena, inkluż mingħand l-autoritajiet stess Jekk tippubblika dan lawkum l qorti Jew anka teddit eh, ta' mewt jew ta' stupru. Il-ġurnalisti nisa għandhom lar situazzjoni. Fil-fatt l-uffiċċju tagħna ħareġ rapporti dwar dan. U il- eh, l-aggressjoni xovinista eh, ta' kull raġel kontra n-nisa tizdit kontra l-ġurnalisti. U hemm ukoll mexja politiċi li jinkoraġġuhom għaliex jiddiskrivu l-medja bħala l-għadu tan-nies. U din taffettwa l-kwalità tad-dibattitu għaliex iwasslu għal autoċensura. Qabel xi ħadd ma jippubblika eh, rapport kritiku fuq il-min estrem, pereżempju, l-edituri l-ġurnalisti llum il-ġurnata ħafna drabi saqsu lilhom infushom għandna nippubblikawa di ta' min nippubblikawha wara, wara kollox nafu kemm ħajkun hemm teddit u l-konsekwenzi x'ħajkunu. U importanti ħafna li l-Parlament Ewropew ikonċi pressjoni fuq għadi. L-infurzar tal-liġi ma jihdux bis-serjetà din il-problema, l-infurzar tal-liġi b'mod ġenerali ma jiġixux kontra l-aggressjoni u intimidazzjoni online ta' professjonijiet ta' mezzi ta' xandir, din is-sitwazzjoni ġiet tinbidel l-autoċensura mijiex fl-interess ta' demokrazija miftuħa maħniex ħansibu soluzzjonijiet billi naħbu il-fatti u l-opinjonijiet, il-kreattività ta' soċjetà tiddependi minn atmosfera miftuħa. Għalhekk għandna bżonn ta' impenn politiku miftuħ ċar, eh, l-aggressjoni kontra l-ġurnalisti kontra l professjonisti tal-mezzi xaxxandil ma jistqawx mhumiex ħajġu tollerati, bħal l-aggressjoni li sir kontra l-uffiċjali tal-pulizija, per eżempju, Dawn huma persuni esposti li jiġu huwa faċli jiġu medda huwa importanti fis-soċjetà tagħna. Il-tieni punt tranzizzjoni diġitali Facebook u Google huma eh, l-edituri pratikament madwar id-dinja u għandhom ukoll it-tħul ta' 85% mill-reklami. U hemm impatt kbir fuq il-pluralizmu u d diverġenza tal-ħna. tal leħna tal Fir-Renju Unit illum bħala eżempju, f'min tal-inqas kwart jew terz ta' zoni eh, rurali ta' gvern, memx ma fadalx eh, media indipendenti stampata. Memx skrutinju indipendenti tal-politiċi lokali u dan mhux biss fir-Renju Unit, manka fi Franza, fl-Olanda inti jista' jkollok ħafna eh, laqat tal-konsilli lokali mingħajr ġurnalisti. U il blog ziva, ċittadini huma importanti ma ma jeħdux post il-mezzi ta' xandir, speċjalment il-xandir il xandir tal il-gazzetti. U huma dajfa minħabba il-pressjoni li tista' sir minn atturi b'saħħithom. Il-pluralizmu u ġurnalizmu ta' kwalità jinsabu friskju. Indipendenza tal-medja tinsab taħt pressjoni. Għanna bżon nirriflettu aktar fuq dan l-iżvilupp u għawek l-Unjoni Ewropea hija essenzjali għax tista' tgħin biex toħloq ċarezza fuq possibiltajiet li jista' jkun hemm fuq finanzi pubbliċi għal mezzi ta' xandir imma anka eh, possibiltajiet biex jiffaċilitaw id-dialogu fuq modelli ta' negozju viabli. il-Dipartiment tal-Politika eh, tal-Unjoni Ewropea ir-rapporta rapport interessanti ħafna. Speċjalment fuq il-pressjoni inaċċettabbli fuq il-mezzi tal-xandir f'ċertu pajjiżi. Hemm ċertu gvernijiet li qed jitħajru jmorru lura għaċ-ċensura biex jiġġieldu il-fake eh, news, il-propaganda u d dizinformazzjoni, ma ċensura qatt ma tista' tkun it-tweġiba, għandna nikxfu il-gdib, l-aħbarijiet folots u għandna bżonn ġurnalizmu ta' aktar kwalità biex ikunu nistgħu nagħmlu dan. U fil-fatt hemm ċertu gazzetti ta' kwalità li jagħmlu propju dan bħal Le Monde Jistratkem fil-IAS e jamlu dan u koll imma biss dwar informazzjoni, dizinformazzjoni ġejja minn Moskow. Immem ħafna iżjed minn dik bħal eh, ħbarijiet folot li xandru fuq l-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri tagħna stess. Marzu eh, ir-rappreżentant tagħna li għad għandha il-mandat tagħha ħarġet dikjerazzjoni fuq il-libertà ta' espressjoni u l ħbarijiet folot fl-imkien ma' kontraparti fil-ġus ma' L-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani u anka l-Unjoni Afrikana u rakkomandazzjoni tagħhom hija li ma jkunx hemm ċensura ninvestu fil-kwalità naqilbu l aħbarijiet folots u edukazzjoni tajba ir-rwol tal-mezzi ta' xandir pubbliċi ma nistawx nissottovalutawhom. Dawn huma l leħen eh, li ma jagħtix każ il-fatturi kummerċjali e hemm kritika kontra il-liġi li tillimita il-leħen tagħhom. U rajna li hemm ħafna ġurnalisti li jispiċċaw tkeċċew jew inkella kellhom eh, isibu xogħol ieħor. Sfortunatament, ċertu stati membri isom jaħsbu li il-libertà fundamentali mandomx waqfuhom fil-ġlida kontra terrorizmu din ovvjament bdiet wara eh, l-attakki tal-11 ta' settembru. U l-uffiċċju tagħna ġielet kontra dan ma tagħmilx sens li toqtol il-libertajiet biex issalvhom. Il-ġurnalisti għandhom id-dritt li jħarsu is-sorsi tagħhom li data surveillance tal-massa għandha teskludi il-komunikazzjoni bejn il-ġurnalisti u s-sorsi tagħhom. L-Olanda huwa wieħed mill-pajjiżi fejn dan id-dritt essenzjali tal-ġurnalisti mhux imħares sew fil-liġi l ġdida fuq il-servizzi ta' intelligence għajimna dan il-punt imma ma tantx kienna suċċess fortunatament. Il-liġijiet tal-diskorsi ta' mibeda u koll jistaw xeklu l-libertajiet, speċjalment fil-Germania fil-liġi ġdida. U multi olin ħafna jistaw waslu għal ċensura anka minn Facebook. Imma il- ix għandu jisir wara mhux qabel ma xi ħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu u fl-ħarnet id-defamazzjoni. Eh, hemm ġurnalisti li ċerta waħda għadhom jistgħu jispiċċaw il-ħabs. Din għandha tinbidel li xi ħaġa li jenna ngħiduha, imma il-bidla tasal bil-mod il-mod, pereżempju f'Malta. Bidlet il-liġi fuq id-defamazzjoni eh, aktar kmini din is-sena fuq il paritana u m'għadix eh, reat kriminali. Eh, Tnara l-ispiċċali il-ħin issa ħanurikom is-slide li miss u l-mappa. Fejem l-aħmar għada kwistjoni kriminali fejn ma japplikawx sentenzi u ċit tkun dekriminalizzata kemm se jkun malajr, l-Unjoni Ewropea ċit tkun u ċit tibqa' mudell għal kumplament tad-dinja. Rispett tal-libertajiet fundamentali inkluż dawk tal-medja. Grazzi ħafna kienet ħaġa interessanti ħafna u naħseb li issa mument tajb ħafna biex nesprimu eh, l-appoġġ tagħna għal ġurnaliżmu indipendenti u ta' kwalità. U forsi misna semmejna dan il-punt fl-introduzzjoni u iva bist il-ħin tiegħek għax inti XMP ġifiri ħaġa naturali di għalik. Tajb wis, mela, Issa naslu għal-rappreżentanta tal-ġurnalisti Renata Schroeder li hija membru ta' l-EFJ li hija l-Federazzjoni tal-Ġurnalisti Ewropea. Mela, nad il kelma lilek Renata. Grazzi ħafna, grazzi Sur President, grazzi ħafna l-Komitat Libe tal-li organizzajtu din il-laqa tant importanti u grazzi b'mod partikolari l-Barbara Spinelli li għanda bieċa xogħol kumpless ħafna fit tikteb eh, rapport fuq kwistjoni komplessa ħafna. Ma nafx jekk m'għandniex bżonn introduzzjoni bħala EFJ imma aħna biex kunu tafu nirrappreżentaw 40 unjoni u assoċjazzjoni fil-istati membri tal-Kunsil tal-Ewropa. Leonet, nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-monitoraċ u rapport tal-pluralizmu miċ-ċentru tal-pluralizmu u libertà tal-mezzi ta' xandir hija xi ħaġa li l għaddejja mill-2014 u kull sena żiedu l-kriterji hija għodda utli ħafna li għanda titqassam għall partijiet interessati kollha nazzjonali jena aktar kmini din sena mort l-Irlanda il-konċentrazzjoni tal-medja mek edha eh, medda. U fil-fat, grazzi għal eh, MEPs u l-involviment eh, dan il-merger tal-medja twaqqaf u grazzi għal xol li saru kol. Biex nibdew xaħra pozittiva. Aħna naqblu kol ma tħassib li semma fil-konklużjoni li il-konċentrazzjoni tal-sieda tal-medja hija waħda mir-riski eh, għal pluralizmu fil-medja Jina bdejt 25 sena ilu ma l-IFJ u issa l-IFJ e namlu lobbying għal regolamentazzjoni tal-medja u liberalizmu. Kien hemm dokument li huwa datat l-1992 u iva l-Parlament verament għafsu biex dan isir ma fl-aħħar mill-aħħar falliet minħabba l-istati membri għaliex kien hemm xi stati membri li kien hemm Murdoch u l-Eukert fil-Germania li għamlu lobbying tagħhom u din dan dokument qatt ma ġi publikat. U s-situazzjoni pal qalu dawk li tkellmu qabli issa saret għaru għet nifacċaw livell qatt ma rajna bħalu ta' konċentrazzjoni tal-mezzi tax-xandir u ċertu problemi li ħansemmi l-qudiem. Fuq il-qċata tal-aġenda politika, hija l kontra l-aħbarijiet folo, Iva xaġa nifmuha di, imma sakemm ma nindirizzawx il-kawżi eh, maħniċ ħanxeklu dan il-fenomenu kif attenti L-ekosistema li qiegħda tinbidel tal-medja hija komplessa iva, imma il-livell li qatt marajna bħalu ta' konċentrazzjoni tal-medja kemm fuq livell lokali jew inkella nazzjonali inti semmejt ukoll livell rurali u naqbel miegħek jipperikola id-drittijiet tan-nies li jkunu jafu xi jiġri, inkluż id-dritt ta' persuni li jkunu jafu min huwa is-sit ta' xiex u it-trasparenza tas-sieda hija xi ħaġa importanti immens u m'għandux ikun daqshekk diffiċli li jkollna regolamentazzjoni fuq livell Ewropew Għalek, soluzzjoni li jista' jkollna għal laħbarijiet aħbarijiet folot hija l-pluralizmu tal-medja, hija xi ħaġa faċli biex tisemmija ma mux faċli biex jħet jagħmilha. Għalhekk aħna napprezzaw li intom qegħdin tagħmlu dan bħalissa. Aħna napprezzaw ukoll u rajta il-bira li l-Presidenza tal-Estonja ħajkunu qegħdin jorganizzaw seminar għada fuq il-pluralizmu tal-medja u il-rinstat ta' dritt. U nittamaw li jemmek mux biskrim mankazzjonijiet ħajja ġiġa ħajja ħajja L-IFJ e f'riżoluzzjoni riċenti li ġiet adottata din is-sena f'Mejju f'Bukarest, ikkritikat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tħabbret f'7 ta' April tal-2017 din is-sena li jagħtu approvazzjoni bla kundizzjonijiet għal ehm, Sky li tinxtera minn 20th Century Fox li hija kontrollata minn Rupert Murdoch u l-familja tiegħu u din it-tranzazzjoni wassal għal biss żieda żgħira tal sem ta' Sky tal-xiri ta' kontenut ta' televizjoni kif ukoll fis-suq tal- tal-kanali ta' televizjoni fl-istati membri għalhekk il-Kummissjoni fl-opinjoni tagħna ma ikkonsidraċ il-pożizzjoni dominanti ta' Murdoch fil-xenarju tal- eh, mezzi ta' xandir tal-Renju Unit imma wkoll l-influenza ta' Sky f'pajjiżi oħra bħall-Awstrija, l-Ġermanja, Eh, u injoraw ukoll il-mod ta' kif Murdoch abbuża il-seta tiegħu. Aħna ma rridux nitkellmu fuq Brexit imma l-impatt li dan jista' jkollu fuq id-drittijiet ta' xandir ma ġewx mitqisa. L-enfasi fuq il-tim tas-suq u il-valuri editorjali u n-nuqqas ta' test pubbliku wassal għal monopolji tal-medja. fis-snin riċenti. Nixtieq naqra parti mir-rakkomandazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa li ġiet adottata s-sena li għaddiet mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha u tajtek li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea Anzi, il-membri tal-Konsil tal-Europa inkluż l-Stati tal-Unjoni Ewropea rridu jadottaw eh, regolament biex jgarantixxu l-pluralizmu tal-mezzi tax-xandir li għandu jgarantixxi trasparenza ehm, eh, eh, tal-mezzi tax-xandir u jevitaw il-konċentrazzjoni ta' din is-sieda u jrid ikun hemm restrizzjonijiet xirqa tal-sidin minn persuni li jinsabu f'pożizzjoni pubblika, ma m'għandniex għalfejn nivvintaw regolamenti ġodda, hemm kollox diġà hemmhekk. L-ambjent legali hemm qiegħed imma rridu nafsu l-istati membri biex jagħmlu dan. U jiena ħan nitkellem fuq xi rakkomandazzjonijiet oħra li jeżistu u ma ġewx implementati iktar tard xi ħaġa li jien ukoll semmejt. Issa nixtieq nagħtikom xi kummenti fuq l-impjem li semmejt qabel ħanitħol ftit fid-dettall fuq it-ħassib speċifiku tal-status u l-ħarsin tal-ġurnalisti. Palma qed waħda mit-żewġ indikaturi li l-aktar huma problematiċi huma l-standards tal- tal-professjonijiet tal-ġurnalisti u dan wassal għal riżultati allarmanti għal terz tal-pajizi analizzati din is-sena Kroazja, l-Irlanda, l-Italja, Rumanija, l-Latvja, l-Bulgarija, l-Greċja, Montenegro, l-Ungerija u mhux sorpriża Turkija fil-fatt il turkija hija riskju qoli u jinsabu fil-livell ta' riskju. U riskju għas sigurezza tal-ġurnalisti L-analiżi ta' data dettaljata turi li f'ħafna pajjiżi l-ġurnalisti jifaċċaw, skużan ħan repeti, ma naħseb li importanti ħafna najda, jiffaċċaw iċ-ċensura, l-autoċensura, l-intimidazzjoni, insigurezza fuq ix-xogħol, teddit fiżiku, teddit diġitali u dan ukoll u volut ħafna mekkanizmi ta' monitoraġġ li fortunatament jeżistu. Rajnija koll fil-pjattaforma riċenti tal-Konsil tal-Europa biex ħarsu s-sigurezza tal-ġurnalisti għalhekk l-istati mhumiex qed iwettqu id-dmir pożittiv tagħhom biex joħolqu ambjent favorevoli tal-parteċipazzjoni tal-ġurnalisti eh, fil-mezzi pubbliċi. U il-qorti tal-drittijiet eh, tal-bniedem, rappresentanti tal-ICC, din hija xi ħaġa li talbuha kemm il-tarba. Iva, għandek raġun li l-kriterji ta' Copenhagen huma importanti imma għal xejn jekk huma parti mill-Unjoni Ewropea dan ifisser li l-pajjiżi għandhom id-dmir li garantixxu eh, ambjent sigur fejn il-ġurnalisti u atturi oħra fil-medja jistgħu iwettqu x-xogħol tagħhom ma sfortunatament dan mhuwiex il-każ. Għalhekk aħna nemmnu nittama' l-Parlament Ewropew ħajjejna sabiex nafsu lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea biex jimplementaw bisħiħ dan ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta' Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa fuq il-protezzjoni tal-ġurnalizmu li kienet ġiet adottata kważi b'mod unanimu fl-2016 Russja biss astjaniet. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ma kollha membri tal-Konsil tal europa ġifi għalfejn ma jridux eh, jikkonformaw mal impenta tagħhom stess li promovu l-libertà tal-medja, tal-mezzi tax-xandir. tal medja tal tax tal medja tal mezzi tax xandir għanna nafsu biex dan isir. Pala parti minn din rakkomandazzjoni naraw li l-istati suppost jirrevedu il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom u il-prattika sabiex jassiguraw li huma konformi mal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem din hija xi ħaġa li suppost isir mill-entitajiet indipendenti. Eh, kemm kħan xed nitkellmu minn fuq l-Ombudsman jew inkella entitajiet indipendenti oħra u suppost inkiteb rapport ieħor imma l-ebda wieħed mill-istati membri ma żamma dan l-impenn laqas stat wieħed beda dan il-proċess ta' reviżjoni u naħsbu li din hija ħasra. Punti ieħor li jiena naħseb li huwa importanti ħafna speċjalment għal ħidma tal-ġurnalisti huma il-kundizzjonijiet tax-xogħol waħna grati ħafna li fl-2015 dawn ġew inklużi fil-monitoraġġ tal-pluralizmu. Fil-fatt issemma li kien hemm problemi partikolari fir-Repubblika Ċeka, l-Latvja, l-Litwanja, l-Polonja, r Slovakkja, Spanja u l-Irlanda. Dawn kollha għandhom riskju oli. Ġviri dinja raġuni oħra għalfej Eh, ngħid insejħu l-allarm. Naħseb li ħadd sorpriż li l-studju fuq il-prekarjetà tal-ġurnalizmi li l-ġurnalisti li ġi publikat fil magazin tal-Trade Union Ewropea wera li hemm studji allarmanti fuq il-burnout. Din tinsab fil-soċjetà kollha ma fost il-ġurnalisti hemm żieda 62% jekk m'iniex sejra żball eh, fil-Olanda, ma mhux biss fl-Olanda il-ġurnalisti tibdew jistaqsu għalfej għandhom jibqaw f'dan ix-xogħol għaliex hemm tnaqqis tal-professjonalizzazzjoni tagħhom. Hemm l-autoċensura u Marilyn Clark fil-fatt ħadd aktar fid-dettall fuq dan wara. U biex infakkarkom Dawn l-linji gwida favużi mir rakkomandazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa jgħidu wkoll li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jridu jqogħdu attenti fuq l-importanza tal-liġijiet adegwati biex iħarsu l-ġurnalisti minn li jitkeċċew eh, mingħajr ebda raġuniet Nara li qed nitkellem wis Issa, tillet punt, l-indipendenza editorjali, kriterju importanti ħafna u għalina u kollu importanti palma jedna qabel, hemm nuqqas ta' diversità tal-medja li hija riflessa fil-mezzi ta' xandir tal-lum il-ġurnata. Iġri bħalissa jidher li l-istampa hija dominata eh, minn eh, ġurnalisti irġiel bojot. U din ħirġa minn eh, investigazzjoni fuq diversità li saret għandha bżonn aktar diversità anka minħabba is-sitwazzjoni ta' refuġjati u migranti. Punt ieħor li xtaqt insemmi u għall-litterizmu tal-mezzi ta' xandir. Tinsab friskju u mbżon investu aktar sabiex din il-litterizmu tal-mezzi ta' xandir eh, tizdiet. U hemm diskussjonijiet fuq mezzi ġodda ta' finanzjar, speċi ta' finanzjar ta' mezzi pubbliċi li jikkunsidraw il- eh, mezzi ta' xandir indipendenti pubbliċi viabli il-pjattaformi digitali t-ċittadini ma fl-istess ħin il-ġurnalizmi jkun jistaw jagħmlu l-artikli rridu nkunu nsibu idea ġodda anka fejn e, fejn jihdu id-destin tagħhom fidejhom il-ġurnalisti qed nara l-ħin mela nista' naqafaw grazzi ħafna. Renata, we now turn to... Grazie ħafna Renata, naddi għall-ħar intervent mill-professur Marilyn Clark hija professur assoċjat fil-Dipartiment tal-Psikoloġija fl-Università Malta u kienet wieħed mill-awturi tal-istudju eh, kommissjonat minn tal-Konsill tal-Ewropa bil-titlu l-ġurnalisti taħt pressjoni, interferenza mhux meħtieġa il-biża u l-autoċensura fl-Ewropa. Grazzi tal-li għacċettajt l-istadina tagħna sabiex titkellem fuq dan il-proġett għandek 10 minuti ħalli nkun anka aktar ħin sabiex niddiskutu Hawnhekk, grazzi ħafna Sur President fil-qalba ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u hija id-dritt li wieħed jagħti u jirċiv l-informazzjoni din hija importanti għall iżvilupp ta' kull soċjetà u ta' kull individwu. Il-ġurnalisti għandhom rol importanti f'dan kollu anka fil dibattitu pubbliku huma jesponu ċertu stejjer, ċertu stazzjonijiet u anka eh, jisbu l-attenzjoni fuq eh, persuni li kolom ċertu poter fuq l-aċċess anka għall-informazzjoni anka fiħdan istazzjonijiet tal-gvern. Reċentament najna eh, ċertu tattika applikata sabiex uh, Jal, u ħal il-ġurnalisti kien hemm anke rapport tas segretarju ġenerali fej eh, saħa illi l-numru ta' stati membri għedin eh, iżommu l-ura mill-li eh, joffru ambjent fej ġurnalisti staw jaħdmu. Din is-sitwazzjoni illa prezenti u dawn l-aħħar 10 snin u kienet il-ħsib ewlieni għal l-istudju li ser nippreżenta r-riżultati tiegħu. Il-ħsib kien illi konna data li nistgħu nserħu fuqa u li tista' tgħin l-pjanar strateġiku f'dan il-qasam u l-istudju kellu tliet mistoqsijiet prinċipali il-relevanza fir-rigward tal-interferenza, il biza u anka il-rabta bejn it-tlet elementi uh, l-interferenza mux meħtieġa l-biża u l-autoċensura. kien parteċipazzjoni ta' elf madwar elf ġurnalista minn 47 membru tal-Konsill eh, tal-Europa u anka l-Belarus kellna eh, eh, mezzi sorsi differenti użati għal rapportaċ aħna staqsina l-ġurnalisti sabiex jajduna l-isfond tagħhom u anka fej kien qed jirrapportaw dawn l-aħħar tliet snin. L-istudju kopra perjodu ta' tliet snin u tistgħu taraw ukoll li l-numru kbir tal dawk li wieġbu ġew minn uh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew mhux tal-Unjoni Ewropea imma mill-Punent. Kena 23% mill-Ewropa uh, tal-Vant 13% mit-Turkija u 6% mill-Kawkażu tan-Nofsinhar. Mela, din hija evidenza li tolqotna mill-viċin fuq dak li konna għedin nitkellmu fil-rigward tal-interferenza mhux mixtieqa li laħqet percentaġġ għolja fej il-ġurnalisti eh, rakkontaw l-esperjenza tagħhom f'dawn laħar tlet snin il-violenza fizika, il- anka il-violenza psikoloġika illi kienet prezenti uh, brata olja u il sors huwa l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll il-management. Nistgħu naraw anke cyberbullying illi kienu li ħafna fejn nofs is fil nofs il-kampjun il-rapporta illi kien hemm intimidazzjoni anka minn gruppi ta' interess. Nistgħu naraw ukoll illi l-attakki fiżiċi kienu ta' 30% il-kollega tiegħi mill-OSCE semma um, l-attakki fuq in-nisa u anka uh, inkluż dak il-sesswali li jidher li qed jiġi rapportat percentaġġi li anka mingħata n-nisa. 24% tal-parteċipanti rapportaw li huma uh, uh, protetti kontra din targeted surveillance fil-waqt li 76% qalu le. Dan għandu ċertu effetti anka fil protezzjoni ta' s-sorsi fej 48% kienu qed jibżaw illi huma kienu mhux pożizzjoni li proteġu il-sorsi tagħhom. Esplorajna u kol l-intimidazzjoni ġudizzjarja fej 23% tal-parteċipanti rapportaw li jawġaw ġew arrestati, investigati, medda bi prosekuzzjoni anka anka e, imresqa akkużati. Id-defamation laws huma l-iktar sanzjoni użata f'dan il-każ Nisana u koll il-liġi tal-ordni publika, il-liġi ta' sigurta nazjonali u anka il-liġi ta' kontra terremoni. Għat jintużaw biex e, waslu għas-silenzju fos il-ġurnalisti. Rigward tal-mekanizmi e, adekwati għal rapportaċ, nisana naraw li 40% ma rapportawx din l-interferenza mhux mhux lill-Unjoni li huma parti minna. fil rigward tal biza u anka il- biza li ċertu violenza tista eh, terġa seħanka fil-futur eh, toħroġ prezenti percentaġġi għolja. Iktar minn terz tal kampjon rapportaw illi kienu nkwetati ħafna bil-sigurta personali tagħhom jew tal-familja u ħbib tagħhom. U l-esperjenza tal-interferenza mhux mixtieqa kienet tant għolja illi 40% rapportaw illi l-ħajja personali tagħhom kienet affettwata għandna dejta interessanti ħafna għaliex anka kena kam ta' applikazzjoni wisa dan l-istudju net nressaq biss partijiet mir riżultati u uh, jider illi anka l-istress uh, huwa preżenti ħafna f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Ir-riżultati fuq l-autoċensura huma wkoll pjuttost b'saħħithom. Kien hemm numru ta' partiċipanti fej għallu illi per esempio 30 30% ikkontrollaw it-ton tal-istejjer eh, sensittivi tagħhom. fil-mija ta' forma l-kontenut sabiex jindirizza l-interess tal-kumpanija tagħhom. Miex stampa biss ta' negattività għaliex aħna staqsejna mistoqsija importanti wkoll Illi toħroġ mir-riċerka ta' post-traumatic growth illi turi illi persuni illi jaddu minn esperienzi ta' violenza joħorġu ktar b'saħħithom jkunu ktar reżiljenti fil-fatt 36% tal-partiċipanti tagħna jgħidu illi l-esperjenzi tagħhom għom sabiex ikunu iktar impenjati favur ir-rapportaġġ. Wieħed minnhom qal illi huwa E, e, tgħallem li japprezza e, l-ammont ta' dawn il-kommenti ta' mibeda għaliex juru kemm il-kidba hija relevanti f'dan il-kontest. Aħna minna wkoll eżaminazzjoni ta' din interferenza mhux mixtieqa għal korreġun u nixtieq Nippreżenta xi riżultati li aħna ħridna fir-rigward tal-preżenza ta' din it-tip ta' inferenza. Jiena eżajt qed nippreżenta dawk li eh, huma relevanti għal dan il-kontest tal-punent. Eh, l-attak fiżiku huwa l-ogħla fil-Kawkażu tal-nofsinhar mbagħad għandek fit-Turkija imma wkoll preżenti pjuttost brati għolja anke f'reġuni oħra li jinkludi wkoll l-Ewropa tal-Ponent. Ħafna mid-drabi qed naraw li suspett mhux dak tradizzjonali, sa issa dejjem rajna istituzzjonijiet fejn mhux biss l-istituzzjonijiet qed jiġu attakkati imma wkoll anke l-individwu l-ġurnalist. L-esperjenza tal-vjolenza psikoloġika kienet għolja fir-raġuni kollha li taqbes il-60 punt perċentwali u anka il- eh, il-ġurnalisti rapportaw li eh, kienu għat iġu monetarjati imma eh, dan applika għal raġuni kollha. Jek inħarsu li l-intimidazzjoni ġudizzjarja nistgħu naraw illi fil-Ewropa tal-Punent l-iktar sanzjoni użata hija dik tal-malafama. Bħalma deġa is-sema kamilna ħata Renate, l-istudju jressaq numru ta' rakomandazzjonijiet u jitlob ukoll l-istati sabiex jikkonsidra l-implementazzjoni sieħa għavol jew ma' firmatarji ta' dan regolament qed jintalbu l-implementazzjoni sieħa ta' rakomandazzjoni tal-2016 fil-gwar tal-protezzjoni tal-ġurnalisti u għaturi oħra tal-medja li tindirizza l-prevenzjoni, il-protezzjoni tal-ġurnalisti, il-prosekuzzjoni u anka l-promozzjoni ta' tajim ta' kuxjenza u informazzjoni. L-istudju rikkomanda wkoll illi l-Istati membri tal-Konsil tal-Europa jużaw il-pjattaforma b'mod sabiex jipromuovu l-protezzjoni tal-ġurnalizmu u il-sigurta tal-ġurnalisti li li f'April tal-2015 u li kienet pjattaforma pjuttost ta' suċċess. Grazzi ħafna, Professor Clark. għabel ma naddu għal-sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet, xtaqt li forsi Eh, il-professur eh, Berman ikun jista jagħmel referenza għal eh, għall istudju li sar. Skużawni għanzi s-sinjura, għal professur Bayer. Mikrofonu għal-kellima. Mela, jina se nirressa il-prezentazzjoni eh, fuq l-istudju il-sarf li eh, jindirizza il- eh, libertà fil-medja u l-pluralizmu għandi anka s-sinjor Bajjar hawnhekk bil edha ħdejja illi kienet wada eh, mill-mexxida l-istudju, l-pluralizmu tiġbar fija mhux biss il-diversità tal-ownership il-policy makers fosta anka l-Parlament Ewropew u rew tħassib tagħhom għal bosta snin fir-rigward tal-limitazzjonijiet fuq il-mezzi tax-xandir u l-pluralizmu f'ċertu stati membri, però ma kienux pożizzjoni li jieħu konsens fir-rigward tal-limazzjonijiet jistgħu jieħdu. U għalhekk dan qed isseħ kejja l-istati membri forsi eh, livelli differenti għedin jindirizzaw din il-pressjoni fil-medja u li għed eh, tadi wkoll minn ċertu diffikultajiet id-digitalizzazzjoni hija kol ta' ċertu tħassib għall-industrija tal-medja. Tistgħu taraw ukoll illi jisekunem jkun hemm eh, possibilità ta' loopholes li ġew abbużati minar il-libertà tal-medja u l-pluralizmu, il-ċittadini ma jkunux jistaw kollom l-informazzjoni meħtieġa sabiex għamlu deċiżjonijiet informati. l-tentattiv sabiex nindirizzaw anka l-libertà tal-medja u l-pluralizmu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandu jkun ukoll eh, intrinsikament marbut mal-kwistjoni ta' demokrazija anka l-avvenimenti riċenti il-punti ta' drittijiet ta' dritta stat u anka situazzjoni fl-Unjoni Ewropea tibatu sinjal ċar illi hemm bżonn ta' progress dan il-qasam. L-obbligu sabiex naċċertaw pluralizmu joħroġ mill- dritt eh, tal-libertà tal-espressjoni l-Qorti ta' Strasburgu qalet illi l-miżuri leġislattivi li u l-obligi tal-Istat sabiex jingarantixxi il-pluralizmu fil-medja. L-ewwel nett ma jridx ikun hemm interferenza illi fixkel issu imma jaċċerta wkoll li jkun hemm ċertu pluralizmu sabiex li tista' tkun permessa wkoll b'ċertu leġislazzjoni. leġislazzjoni l-obbligazzjoni ta' l-istati eh, hija wkoll l-istess obbligu fuq livell supranazzjonali ġifieri tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi sabiex tirregola il-pluralizmu fil-medja. M'hemmx poteri eh, speċifiċi fidejn l-Unjoni Ewropea, però hemm kompetenzi fiħdan is-sistema legali tagħha. Permessa dawn il-kompetenzi Tqiet issa tindirizz artiklu 2 uh, u artiklu 7 uh, il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea f'artiklu 11-2 jgħid illi l-libertà u l-pluralizmu tal-medja għandhom ikunu rispettati. Għalkemm l ambit huwa limitat, il-każijiet jista' jinkludu wkoll Jessendu kol għal eh, stati membri li kunat japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. li kuna meħsara għal pluralizmu għati ikollu kol effett detrimenti anka fuq il ċittadini li l-in mill-frontier tal-Unjoni Ewropea. Il-restrizzjoni fuq il-pluralizmu jifixka l-integrazzjoni Ewropea anka il-moviment ħiles tal-persuni u s servizzi Jiet ikun magħruf ukoll illi l-mekkaniżmi ta' infurzar jrid ikunu b'saħħithom u jankoraġixxu wkoll perjodu ta' monitoraġġ u evalwazzjoni bbażat fuq eh, l-oġġettività u l-kwalità sabiex ikun hemm riskju tal- eh, evalwazzjoni tal-riski potenzjali f'kull stat membru. Fil-25 ta' ottubru tal-2016, rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew bir-rakkomandazzjonijiet il-Komissjoni u l-twaqif ta' mekanizmu tal-Unjoni Ewropea fuq demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet tal-drittijiet fundamentali, indirizzaw wkoll dan il-qasam tal-libertà tal-medja u anka il-pluralizmu. Jitlob ukoll il- l-evalwazzjoni jekk kif qed niproponu permezz tal-istudju eh, tagħna u jekk ikun hemm xi sistema eh, tal-struttura tal-medja f'xi stat membri li hija ta' riski għal għall-pluralizmu il-kumitat għandu jkun preżenti hemmhekk dak l-istat membru u jaħdem flimkien mal-gvern sabiex jitejb is-sitwazzjoni fuq ħames snin permezz ta' ċertu azzjonijiet u miżuri. Jekk ikun hemm evalwazzjoni li t-identifika eh, teddida ta' livell oli għal pluralizmu jew ma jkunx hemm titjib il-Kummissjoni għandha tniedi proġettura ta' infurzar skont anka artiklu 258 ta' TFU jew l artiklu 7 jew l qafas tal-Istat ta' Dritt. Għal rakkomandazzjonijiet ulterjuri nista' ngħaddi il-kelma lill-Professur Bayer. għanna eh, dan istudju illi eh, jaqba dan il-xenorju u anka eh, jindirizza il-kompetenzi tal- tal-Unjoni Ewropea. Aħna xtaqna napplikaw riċerka kwalitattiva permezz ta' intervisti ma' esperti f'kull pajjiż. Aħna ħassejna din ħtieġa għaliex is-suġġett li xtaqna nindirizzaw juri illi irridu eh, nidħlu fil-fond sabiex namlu l-esplorazzjoni tagħna. Il-mistoqsijiet ta' riċerka, trasparenza tal-ownership, trasparenza eh, u regolamentazzjoni u anka l-interferenza. Slajdi li mislu r-riżultati, it-tabella turi, il-riżultati, dak il-pajizi highlighted juru um, riskju medju jew qoli fir-rigward ta' pluralizmu kemm fuq livell politiku anka ta' ownership. Aħna nemnu il-kull stat membru jista' egawdi me rekomendazzjoni fir-rigward ta' trasparenza tal-ownership, ir-regolamentazzjoni ta' lajnuna mill-istat u anka il-programmi ta' taħriġ. Hemm fatturi li aħna sena nidentifikaw fl net il-cross ownership, cross sector ownership ma' industrija msieħba illi jirċivu risorsi pubbliċi permezz ta' xiri pubbliku jew akkwis pubbliku. U anka ċertu eh, fondi mhux diretti fl-Italja u Franza rajna illi da ma kienx da ta' influenza imma kien iktar affettwat mill modell ta' tqassim ta' distribuzzjoni. Il-netwerk informali juri illi il-problema mhix biss waħda kwantitattiva imma wkoll waħda ta' kwalità. L-islajd li miss. Hawnhekk tistgħu taraw il mekanizmu tal ċensura eh, indiretta, forsi ma jkunx hemm eh, relazzjoni diretta, relazzjoni diretta bejn medja u l-gvern, imma xorta jista' jkun hemm l-influenza tal-gvern permezz tal-industri eh, msieħba dan jista jaffetwa trasport pubbliku, ċertu pajjiżi anka il-settur bankarju, jew tal-IT il-medja tista eh, eh, pala, ritorn għal eh, sosidju il kuretti uħu tkun edha tillimita l-approċ taħħa il-kontenut għalek ikun qed jiġi influenzat minna tal-gvern mod indirett imma b'impat qawwi. Jekk tħarsu li ċar tistgħu taraw referenza għal pajizi varja hawnhekk u anka il-rabti diretti jew indiretti. Miex biss l-industrija imma anka il-persuni legali li qed jiġu maħtura minnaħa tal-gvern li qegħdin jagħmlu dan l-impatt u anke qed ikun hemm l-influenza minnaħa tal-finanzjar eh, li ġej reklamar Din it-tip ta' ċensura ma taħdimx permezz tal-liġijiet ta' ċensura imma għabbażi tal-finanzjar u anka ta' relazzjonijiet fiħdan l-istruttura miex ovvja mill-qoxra ta' barra, minn ma tkun taf ir-rabtiet soċjali eh, fl-istruttura u għalhekk hija moħbija wkoll mis-supervizjoni. Hija eh, iktar preżenti fid-demokrazija iż żgħar Dan il eh, din iż-żona ġeografika il- media medja miex tilħaq ir-rwol tagħha ta' watchdog u qed taffetwa mhux biss il-pajjiż partikolari imma wkoll eh, fuq livell iktar wiesa. Dan qed isseħħ fl-Unjoni Ewropea. Il-ksur tal-libertà tal-medja ma nistax jiġi indirizzat mingħajr sistema ta' supervizjoni. U qed tiġi affettwata il-sistema kollha qed tiġi affettwata l-sistema politika kif ukoll l-ekonomija. Għana naħsbu li dan id-deficit demokratiku fuq il-livell tal-pajjiż qed inaqqar ukoll mis-sistema demokratika tal-Unjoni Ewropea mod partikolari l-elezzjonijiet, inklużi dawk anke l-Parlament Ewropew, minħabba anke l-influss eh, eh, fuq il-propaganda. Eh, Qed niralizza li għandi għaxar kelliema li jixtiequ jintervjenu jgħid il-President. Iva, naf li għandi 15-il minuta, imma xaqt il-res għal-punti Iva, għana tlet eh, rapport importanti wara dan ismi u għandi disa kelliema diġà li jixtiequ jintervjenu u għandi anke l-panel eh, irdu namlu kolla 20 minuta forsi tajt li jinti kif nisalħu dam kollu u għalek jekk forsi tista' tikkonkludi naf li din hija eh, biċa xogħol kbira li għamiltu. Iva sar nikkonkludi tgħid il-kallima. Ma kella ma sar nkun nista' niġbar eh, is-sitwazzjoni f'daqqa. Iva, jekk jogħġbok sar konklużjoni. Mela. Fir-rakkomandazzjonijiet għamilna tliet eh, miri l-għamannet li kull rakkomandazzjoni titkun tkun viabli anka fil-kompetenzi eżistenti. U għalhekk ħaresna li lajnuna minna tal-gvern u anka dak li qed isir minnaħa tal-korpi supervizjoni u anka illi rekomendazzjoniet jindirizzaw tibdil żgħir sabiex inżidu anka livell possibilità suċċess. u maħsuba pala iż-żerija sabiex imbagħad timbet iktar il qudiem u twassal anke għal tibdil strutturali fuq terminu twil. Mhux ser nidħol fid-dettal ta' kull rakkomandazzjoni tistgħu tarahom fis-slides u anke fid-dokument iva il-membri kollha għandhom ir-rapport. Jekk iġobkom ħarsu lejn il-rakkomandazzjonijiet, skużani ħajkolli nħodlok il-mikrofonu, għamiltu biex xogħol tajba ħafna u uh, xtaqt illi nur rapprezzamentijaj, tiegħi, però ngħaddu anke għal sessjoni tal-mistaqsijiet t tweġibi għaliex ma nistgħux ngħaddu mingħajr it-tlet punti li għandna ippjanati għal wara dan is Grazie Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom fuq dan il-qasam. jekk tridu illi kolkom il biex twieġbu aħjar namlu hekk. Mela, issa nisimgħu li l-kellim għandkom żewġ minuti. Jekk għandkom xi mistoqsija partikolari tridu staqsu lil xi ħadd partikolari speċifikaw qabel tibdew, u mbagħad nistgħu nisimgħu issa l-mistoqsijiet bil tal-kollegi fl-ordni illi rċivejnijom. Nibdew bil-Sur Durek. Jurek, anzi. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq ningrazzja lill-esperti kollha li prezentaw dan is-suġġett importanti. Jħassra illi dan id-dibattitu aħna nsejna nsemmu ċertu fatti illi verament kienu drastiċi bħal per eżempju l-azzjoni li ħadu ċertu pajjiżi bħal pereżempju l-Istat Franċiż dwar il-projbizzjoni ta' twaqqif ta' tqala pereżempju. Tikun hemm daw il-projbizzjonijiet tal-pressjoni psikoloġika dina xi ħaġa naħseb li hija assurda minħabba li aħna dejjem aħna esperjenzajna din tip ta' pressjoni, pereżempju matul gwerra tal-Vjetnam aħna ma kienx ikollna dawn il-problemi kollha li kieku ma, ma teħdux dawn l-azzjonijiet. Per esempio, Anka jekk inħarsu lejn il-liġijiet tal-abort bħalissa nistgħu naraw li hemm bosta affarijiet li qegħdin jillimitaw il-libertà tal mizzi tax-xandir pereżempju l-bira aħna tkellimna wkoll fuq il-fake news. Id-deċiżjoni illi kienet qed tiċċirkola fil-fatt kienet fake news, iżda aħna m'hemmx għalfejn t nitkellmu fuq il-fake news, din hija problema kbira għal ħessin tal-espressjoni tal mizzi tax-xandir. U din hija ġustizzja kolli ngħid pjuttost selettiva. Pereżempju, jekk ikun hemm xi gvern liberali illi jibda jieħu passi kontra l-libertà tal-kelma, U jekk ikun hemm xi gvern li ħajjuħu l-istess passi din ħadd tista' tkun problematika wkoll. L-Onorevoli Boni jogħġbok. Jozza ħan nitkellem bil-Pollak jiena wkoll. Grazzi ħafna ta' dawn il-preżentazzjonijiet kollha. varjati ħafna fuq dan is-suġġett il fake news u l-pressjoni dwar l-autoċensura u kol naħseb li xtaqt li nifoka fuq eh, suġġett partikolari jiena mill-Polonja. Ġifiri dan is-suġġett kolli ngħid l-esperjenza jtu b'mod partikolari, ġifiri restrizzjonijiet għal mezzi ta' xandir f'pajjiżi. Bħalissa aħna din nitkellmu fuq uh, it-trasmissjoni ta' informazzjoni li għandha x'taqsam iktar mal-propaganda. Qegħdin nistiednu bosta nies differenti sabiex jipparteċipaw f'din id-diskussjoni sa fl-istessin aħna qegħdin nesperjenza ukoll ċertu restrizzjonijiet tal-indipendenza u tan-neutralità. Mill-perspettiva Ewropea jkolli ngħid li m'għandniex mekkaniżmi illi jistaw ikunu ta' siwi għalina biex nilimitaw din it-tip ta' ristrizzjonijiet aħna din nitkellmu fuq influenzi u restrizzjoni imposti minn partit politiku partikolari u anka dwar il-mezzi ta' xandir. Irrida illi neħu l-attenzjoni fuq il-mezzi ta' xandir naħseb ħafna drabi tkun edha taqret u tkisser bosta mezz ta' xandiru tintroduċi bosta regoli differenti. Legali, mela kif għanna nirreġixxu aħna mill-perspettiva Ewropea għal dawn il-fatti kollha jiena nkun naf li di mhix xi ħaġa s-sekfaċ, jiena naf li għanzi li di mhix xi ħaġa s-sekfaċ li l-kwalità tax-xogħol tal-ġurnaliżmu u aħna tkellimna wkoll kolla fuq il- il-ġurnalizmu naħseb li dinja xi ħaġa importanti anke għad-demokrazija. Anna Gomez Sikjoġbok. Grazza ħafna tal-li tajtni l-opportunità biex nipparteċipaw f'dan is smi Nishti nissaq fuq kemm jiena Pala Portugiża verament laqtitni l-informazzjoni fuq il-konċentrazzjoni ta' mizzi ta' xandiru u l-Kummissjoni mandunaċ li kien ħajkonna din il problem ħadiċ azzjoni f'pajjiżi jiena ikolli ngħid li l-ewwel pass li ħadu dawn it tajkens ta' Angola biex jikkontrollaw il-mezzi ta' xandir Portugiżi ma kinux mezzi li waslu għal ħafna flus, iżda huma xtaqgħu sempliċement jikkontrollaw dak li tkun ippubblikat. U dan huwa strument li kellu impatt kbir. Jiena naħseb li edin namlu xogħol eċċellenti minħabba li issa l-mizzi tax-xandir anke premissi tal-Panama Papers aħna rajna illi huma issa tefaw id-dawl fuq nuqqas ta' kontroll ta' taxxa u trasferimenti li qed iżin isir matul it-trojka wkoll kien hemm iktar minn 10 biljuni ta' euro illi kienu trasferiti li installazzjonijiet offshore. U kien hemm ukoll dan l-aħħar serqa wkoll tal-militari fil-Portugal naħseb li mezzi ta' għandi verament din jagħmlu biċċa xogħol tajba u anke din hija ta' spiża anke fuq livell individwali minħabba illi aħna nafu li aħna soġġetti għal ħafna cyberbullying li għedin naraw ukoll bosta postijiet uħrajna kif intom qegħdin tejtu u naħseb li situazzjoni fl-Ungerija u fit-Turkija ukoll huma partikolarment allarmanti. ista il-mistoqsija tiegħi hija din aħna għandna l-Euro News ukoll l-Euro News għandha l-kelma Euro ġol titlu tal-ġo sema din l-istazzjon. Mi suppost għandu jkun iktar effettiv allura fil-rapporti li jgħatu. Iżda smajna li kemm ħafna problemi kol bl-Uranus anka bil Eh, kontroll tal-kapital barranju u mhux biss il-Fox News. U naħseb il-Kummissjoni Ewropea għamlet dan kollu b'mod li ma kien politiku xejn. Aħna nafu li kienem ħafna taddidiet u dan kollu inħassu, naħseb illi jina u kol stess kont suġġetta għal itra ta' taddida minnaħa tal-Euronews. Jina mriċ ħatun ħasni medda, minnek, għalek qed nitkellem fuq hekk. Iżda naħseb li wasal il-waqt li l-Kummissjoni Ewropea titkellem fuq dan mill-perspettiva politika. Ħalli nissodisfaw l-obligi wkoll anka filan ta' trattat u mhux l kwestjonijiet ekonomiċi biss. Peter Niedermüller Kirchbock. Grazzi ħafna li unet, grazzi tal-presentazzjoni. Nasab il-pluralizmu tal- mezzi ta' xandir tal-ħelsin ħaġa importanti ħafna iżda permettu li wkoll nagħmel xi ftit kummenti ta' kritika biex nsemmi kwistjonija ta' kontroversja. Hekk kif issemma wkoll f'kuntesti differenti aħna ma nistgħux nal għajnejna qudiem din il-ħaġa. Għanna nkunu ċari wkoll għandna mill-inqas iż-żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea fosthom qed nitkellem anzi fil-Portugal fuq il-Polonja u l-Ungerija, skużawni, fejn hemm użu sistemiku tal-mezzi tax-xandir u l-ħelsien tal-espressjoni aħna rridu nkunu ċari fuq din. Il-pluralizmu hija xi ħaġa tmur tfit mad-demokrazija u din hija xi ħaġa li aħna għandna fl-Unjoni Ewropea. U apparti minn hekk xi ftit eżempju oħrajn, inti Sur Berman semmejt sitwazzjoni diffiċli tal-mezzi tax-xandir tal-istampa lokali u barranin ħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-medja lokali fl-Ungerija u l-Polonja tistgħu taraw li dan huwa sors importanti ħafna ta' informazzjoni, informazzjoni politika. U allura jiena naħseb li verament għandna jkollna viżjoni ċara ħafna tal-midja lokali. Aparti minn il-kwistjoni tal-fake news l-informazzjoni l-propaganda naħsbu il din hija l-politika uffiċjali tal-gvern Pollak. Naħseb li din hija problema kbira politika u għalhekk naħseb li xaħġa xi ħaġa verament meħtieġa illi insaħħu il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal pluralismu tal-mezzi tax-xandir u tal- fil-qafas legali u kol. Grazie ħafna l-onorevoli Kiengi. Grazzi ħafna, nixtieq ningrazzjakom ukoll anke tal tuttuni din l-opportunità biex inkun nista' nitkellem fuq dan is-suġġett tant importanti. Nixtieq nibda billi ngħid li iva veru ma nistgħux aħna nċaħdu lil nafusna mid-drittijiet u l-libertajiet demokratiċi. Dan huwa punt verament importanti minħabba li l-Ewropa hija verament ibbażata fuq id-dritt tal-libertà u dan japplika wkoll mezzi tax-xandir. Fl-istessin jena nishtiq insaqsi mistoqsija, jena naħseb illi il-fake news huma ta' deddida d-demokrazija huwa propju minħabba fek li aħna rajna illi saddejna mill-proċess ta' digitalizzazzjoni anka fil-qasam tal-mizzi ta' xandir u l-mġurata nsabu situazzjoni fejn il-fake news huma qegħdin jiddominaw il-mezzi ta' xandir kollha kollu kulħadd jissu jista' jgħid li jrid u fl-istess ħin aħna qegħdin naraw illi teddida demokrazija propju minħabba fekk ukoll minħabba li issa hemm bżonn li aħna jkollna ċertu regoli li jkunu implementati għanna bżon li jkollna wkoll aspetti leġislativi jena nixtieq insaqsi x'inhuma l-affarijiet li aħna ma nistawx nelbu. Forsi fl-imkien, grazzi għal dan id-dialogu, aħna nistaw u kol nistabilixu djan id-dialogu minħabba li jena naħseb illi rridu nofru spazju wkoll anke grazzi għal mezzi tax xandir fejn kulħadd jista' jħossu li jista' jgħid li jrid jkun mħares kol. is sinja Grappini. Grazzi ħafna lil kulħadd ta' dan id-dibattitu tant interessanti u grazzi wkoll tal-preżentazzjoni tal-istudji tal-esperti li aħna smajna b'interess kbir. Dawn huma kollha punti interessanti ħafna xtaqt tinsaqsi xi ħaġa jiena lill-esperti. L-aħbarijiet il-follows dawn il-fake news verament jistgħu jaffettwaw lil kulħadd u jaffettwaw ukoll anke l-kwalità demokratika. Aħna konna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq tipiħor ta' ġurnalizmu forsi mhux daqshekk mixtieq u aħna qegħdin ngħidu hawnhekk fir-rapport li għandna jkollna mekkaniżmu li jikkontrolla id-demokrazija wkoll anke fil-mezzi tax-xandir. Jiena naħseb illi l-ġurnaliżmu ta' kwalità ħażina u dawn il-fake news ħafna drabi aħna kuna qegħdin naraw li hemm ċertu affarijiet li huma eh, problematiċi jiena naħseb li għandna nżommu bilanċ hawnhekk bejn ir-responsabilità u il-ħelsi minħabba li biex nagħmlu hekk irridu nżommu wkoll ir-responsabilità tagħna. Pereżempju, nafu li hemm ġurnalisti li jiskopru skandli gravi ħafna u dawn il-ġurnalisti jistgħu jkunu soġġetti għal ħafna teddidiet u dawk illi fil-fatt jikdubu artikli wkoll ta' kwalità ħażin naħseb li huma verament affarijiet problematiċi wkoll proponu intom sabiex insolvu din is-sitwazzjoni. Sofi Intfeld, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna l-kellima kollha li kienu fuq eh, il-panel, il-Barbara Spinelli u koll ingrazzjak inti lilek li konti rapporter. Naħseb li kol kem aħna naqblu kemm U importanti l-pluralizmu tal-medja u l-ħelsien tal medja tal xandir, iżda meta dawn il-prinċipju jkunu implementati fil-prattika, naħseb li ħafna drabi jkun ħafna iktar diffiċli illi naħdmu fil-prattika u għalfejn qed isiru iktar komplikati l-affarijiet minħabba li mhux qed nitkellmu biss fuq ġurnaliżmu, iżda qed nitkellmu ħafna fuq social media wkoll. U dawn jistgħu jkunu ta' xejn ta' paradoss minħabba li il-fake news naħsbu illi parzjalment nistgħu nikkonsidrawhom bħala parti importanti mill-libertà tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir. U min qed joħroġ dawn fake news jekk huma l-ġurnalisti, allura nistgħu nappella għall-etika tal-ġurnaliżmu. Iżda jekk ikun hemm fake news ħarġin mill-politiċi u nkella minn xi ħadd jista' jkun minn ikun, ikun qed jivvinta, Eh, imbagħad dinja biċċa xogħol differenti naħseb rridu noqogħdu attent meta nitkellmu fuq ir-restrizzjoni tal-fake news. Naħseb illi il-kollegi għandhom raġun meta qalu li hemm bżonn ġirdu kontra l-fake news billi ngħidu l-verità. Naħseb li naqbel perfettament ukoll mal-kummenti li semmew dwar il-ħersin tal-ġurnaliżmu illi huwa meddet mill-liġijiet ta' kontra terrorizmu. Iva aħna daċxejn għalbna sewda wkoll illi il-Parlament Olandiż ħajad liġi kontra terrorizmu li hija ta' periklu kbir u ħat tkun ta' teddida għal ħarsien tal-espressjoni tal-ġurnalizmu u anke tas-sorsi minn fejn ġibu l-informazzjoni naħseb li dan huwa żvilupp verament negattiv. Apparti minn hekk kien hemm xi ħadd ukoll li qal li liġijiet ta' defamazzjoni verament qed ikunu rterati. Iżda il-liġijiet tal- affarijiet il ma jistawx jenadu fil-fatt u kollet ikunu iktar diffiċli dawn li ġiet tal-blasfemija. Jena naħseb li għanna ċertu affarijiet li din nejdu anka għal mezzi ta' xandir pubbliċi li huma importanti, però jiva naħseb li anka f'dak il-kontest hemm interferenza. Nishtiq nkun nafxin l-opinjoni tal-panel fuq għadin, issa fuq il-media ownership u anka fuq il-konċentrazzjoni tal-mezzi tax xandir da kien pont illi ma' mill-professur Berku. Intom analizzajtu il sitwazzjoni fl-istati membri biss jew inkella ħarristu lejn l-ownership fuq livell transkonfinali u dak li jista' jfisser għal pluralizmu l li jista' jkollu fil-pluralizmu. Żewġ kummenti tal-aħħar jien naħseb illi dan kien punt li ġa semma wkoll minn kelliema ta' qabli. Jiena naħseb il-ġurnalisti wkoll għandhom ikollhom dan id-dibattitu, anke dibattitu fuq l istandards tal-ġurnalizmu minħabba li aħna niftakru l-iskandli ta' News of the World u meta niftakru u nitkellmu fuq il- konċentrazzjoni tal-mezzi tax-xandir, nirridu niftakru li mhux huma mhux is-sidien tal-gazzetti li qegħdin jikbu l-artikli iżda huma l-ġurnalisti. Ġifieri għalhekk irridu nkunu daqsxejn iktar kritiċi. Kumment ieħor tal-aħħar jekk tippermettuli dak il-Parlament jista' jagħmel jien naħseb li l-pluralizmu u l-monitoraġġ għandu jkun strument permanenti iżda għanna naraw li dan ikun e kif aħna ftemna parti ta' dan il-rapport ta' DRF iktar ġenerali jina nittama il sena diħla ħana mux ħajkonna rapport jħor fuq il-pluralizmu tal-mezzi ta' xandir. Sofi, skużani ħajkolli naqtalek għax għattiħu l-ħin ta' għattiħor. Kinga Gall. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi u koll lil dawk il-kellima kollha illi Assumana dawn l-intejat interessanti ħafna u kontribuzzjonijiet Għat għandi xaħġa illi nishtiq najt, per eżempju, l-tferriġ tal-fake news hija problema, naturalment, u kif għallu xuftit kellim oħra, hemm nuqqas fil-kwalità tal-ġurnalizmu anka eh, fuq il-mod professjonali ta' kif qed jagħmlu xogħolhom. Il-Kumitat tal-Libe xtaq illi jinkiteb rapport u r-riżultati fil fat kienu prezentati l-lum stess dan ismiħ u nixtieq ngħid illi hemm ċertu partijiet li għandhom xaqsu mal mal-Ungerija wkoll qed nirreferu ħafna għall-Ungerija f'dawn ir-riżultati hemm ħafna teoriji ta' Ejdut u jkolli ngħid illi qisu Qed nitkellmu anke fuq ħafna fake news fuq eh, Jiena naħseb li dan ir-rapport suppost imparzjali maħjar kieku ikun stampat f'xi gazzetta kummerċjali minħabba li hawnhekk qegħdin jissemmu biss stejjer li mhumiex ta' veri ta' veru li huma sempliċiment inventati jew nkella m'hemmx provi għalihom. Jew nkella li huma biss ibbażati fuq teorija, fuq kummenti ta' Facebook natu kas, Jew kell artikli li ħadd qatt ma sema bihom. U li xina ta' widen fl-ebda studju serju. Naħseb li l-pluralizmu tal-medja tal-medzi tax-xandir m'għandux iktar xkiel fl ungerja minn pajjiżi oħrajn minħabba li aħna naraw illi dir il-kritika li aħna qegħdin inkun akkużati biha minħabba ċertu artikli li ma tantx kienu daqshekk importanti naħseb li hija ta' xi ħaġa li mhux qed turi s-sitwazzjoni eżatt kif inhi naħseb li hemm numru ta' istituzzjonijiet ukoll li Zgur ħajsaqsu jekk dan rapportu ix veru jew le. U apparti minn hekk naħseb illi nista' ngħid li dispeċina ħafna għal dawk li għandhom jadottaw deċizjoni oġġettivi anke fuq il-bażi ta' informazzjoni soġġettiva ħafna. Informazzjoni soġġettiva li fil-fatt hija u hekk f'dan ir-rapport, pereżempju, l-idea li l-artiklu 7 għandu jkun attivat immedjatament taħt il-parti 285 meta jkun hemm ċertu problemi naħseb illi jisna għandna l-impressjoni li dan kien ordni. Grazzi ħafna, Ivan, din mistoqsija, il-ħelsien tal-mezzi ta' xandir, dan ifisser ukoll l-importanza li nisqu fuq l-indipendenza. Aħna fil-passat dak li konna qegħdin nesperjenzaw kienet esploitazzjoni tal-ġurnalisti. Din hija xi ħaġa li issa saret komuni ħafna f'ċertu mezzi tax-xandir ikun hemm motivazzjoni politika wkoll li hija pjuttost ovvja wkoll anke f'ċertu pajjiżi il-ġurnalisti ikunu qegħdin ukoll influenza ħafna l-editorjal f'bosta pajjiżi oħrajn il-ġurnalisti jgħidu li huma indipendenti u mhix qegħdin imexxu. Eh, dan kollu iżda nistgħu mux ikkunx qed jinfluwenzaw daqshekk l-editorjal iżda xorta waħda tista' tħoss l-influenza tagħhom. Fuq social media l-politiċi għandhom permezz ta' dan eh, l-odda kun jistgħu jgħidu dak li jixtiequ minn l-interferenza tal-mezzi tax-xandiru din hija xi ħaġa li tista' tkun problematika. Allura nixtieq nkun nafintom kif qegħdin taraw li qiegħda sitwazzjoni kif eh, il-ġurnalisti għandhom jaraw xinu għarwol taħħom. Speċjalment ta' mezz ta' xandira tikollhom rol iktar importanti. Mela hemm xi ħadd ieħor xi ħadd Katrina fil-qosor ħafna ħafna. Grazzi ħafna ma narmala jena nxtieq nirringrazzja kemm lill-mistidna eh, tagħna li ppreżentawna stampa interessanti ħafna tal-problemi li għandha x'taqsam ma' libertà tal-informazzjoni nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollega Spinelli li ħankun qegħdin naħdmu flimkien magħha fuq dan ir-rapport. Fil-bidu intqal Missur mid-Dr. Parku li fil-qafas Ewropew is tajba imma hemm numru ta' riski anke jekk dawn huma riski differenti mbagħad intqal minn Sinjura Schroeder li hemm bżonn noħolqu ambjent komuni fejn ikun hemm il-ħarsien tal-xogħol u tal-ġurnalisti meta mqabel mal għal dawk li huma t-teddid tal-ġurnalisti. U jiena nistaqsi biex inkun nistgħu niggarantixxu l-libertà tal-informazzjoni biex inħarsuha nipproteġuha. Dan huwa biżejjed jew għandna bżonn ta' miżuri oħra. U E, semma qabli wkoll il-kwistjoni tal-fake news. Jiena naħseb li verament fuq il-fake news najdu xi ħaġa aħna nieħdu ċertu miżuri għaliex nil nillimitaw nsibu bilanċ tajjeb bejn il-libertà tal-istampa u l-espressjoni u il-bżonn li niliminaw il-kontribuzzjonijiet folos li huma publikati apposta issa. Kwistjoni oħra suġġett għal aċċess għal mezzi tax-xandir għan-nisa u li sfortunatament għandhom iżjed pressjoni u aktar intimidazzjoni x'istgħu nagħmlu hawnhekk, kif nistgħu nintervjenu fuq dan is-suġġett għax jiena naħseb li dan huwa importanti immens. U fl-aħħar net, fil-fatt l-Onorevoli Spinelli semmiet is-suġġett Eh, għanna bżon il-pariri tal-esperti fuq dawn il-kwestjonijiet. Grazzi ħafna. Il-whistleblowers. Il-whistleblowers għanna bżon l-opinjoni tal-esperti fuq di. Mela, xtaqt insaqsi fil-faċċa ħaġa li għan torbot ma dak l-għalet Sophie Nutfeld fuq il-konċentrazzjoni tal-mezzi tax-xandir fejn konċentrazzjoni tal-mezzi ta' xandir tista' twassal attakki fuq xi ehm, partiti politiċi partikolari, pereżempju, inkella jista' jkun hemm attakki fuq eh, nisa politiċi. Nasib tafu fuq xejn nitkellmu, eh, din hija xi ħaġa tiġi waqt l-elezzjonijiet qabel l-elezzjonijiet Jistaw kunu nisa, jistaw kunu persuni eh, suwet, eh, persuni għandhom opinjoni partikolari, u xej ma waqqafu milli jamlu affarijiet u ġurnalisti ġili parteċipaw f'din l-attivitajiet. Hemm eh, impatt psikoloġiku kol fuq għadi. U din hija parti mill-kalkoli Ovvjament il-ġurnalisti huma kompromessi li jagħmlu dan ix-xogħol mi tista' tkun parti mill-istudji għaliex il-ġurnalisti tajbin jinsabu kullimkien imma jistgħu wkoll jiġu kompromessi minn mis-sidien tal-mezzi tax-xandir. Mela jien nibdew. Bħalma bdejna dal-ħodu s-sur parku l-ewel biex twieġeb għal xi punti li tixtieq. Twieġeb għal-jom, ma tix twieġeb għal kollox, mhux bil-fors imma jekk hemm xi punti rilevanti, tista. Ma tanċanna ħin għalek nitolbok li titkellem fil-qosor. Fuq dawk il-punti li ħassejt li huma liżjed interessanti. And then we'll go around the table to see who wants to respond. Mbagħad ikollok Ġri għandek żewġ minuti biex tirrispondi u tagħmel ukoll il-kummenti ta' konklużjoni tiegħek. Qed nara li hawn dan il-din tema tal-fake news Aħna għada ħajkonna seminar nixtieq ngħid li għabbażi tal-ħidma tagħna L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu kontra il-fake news hija li nħarsu lill ġurnalisti mill-influenza politika u kummerċali. Irridu immorru għal punti bażi ġri nħarsu il-ħidma tal-ġurnalisti natuhom l-indipendenza editorjali ma ninfluenzawx eh, ma ninfluenzawhomx minnaħa ta' servizzi pubbliċi u nkella politika. Din hija fundamentali biex nġildu il-fake news. Umbagħad hemm il-qasam kollu tal-istudju tal-internet, l-istudju ta' kif għandna nirreaġixxu għal kif l-aħbarijiet jinxterdu fuq l-internet għandna bżonn studju kbir issa għannedu studju ġenerali fuq dan. Din hija xi ħaġa komplessa nafu imma il-bazi, il-punti bażiċi huma l-inħarsu il-xogħol tal-ġurnalisti l-indipendenza tal-mezzi ta' xandir li ma jkunx hemm ħafna konċentrazzjoni ta' sidin. Jiena m'iniex daqshekk inkwetat fuq il-kwistjoni li semmit tal-konċentrazzjoni transkonfinali jiena iżjed imħasseb dwar il-konċentrazzjoni fil-pajjiżi u ukoll bejn il-mezzi ta' xandir. Din hija xi ħaġa trid ikun hemm monitoraġġ tagħha Konċentrazzjoni transkonfinali tista' ssir problema bħalissa huwa mod kif nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi, imma huwa ċar li dan huwa suġġett li jrid jiġi eh, konsidrat. Nixtieq nsemmi wkoll il-kwistjoni tan-nisa u minoranzi, jiena naħseb li din hija problema ewlenija Irridu nistudjaw din il-kwistjoni aktar fid-dettal imma irridu najdu li hemm riski serji fuq dan. U s-sitwazzjoni hija qar minn dak li ħsibna. U xtaqt nsemmi b'mod ċar ħaġa eh, it-Turkija, e, il-Montenegro, speċjalment it-Turkija, ma anka l-Montenegro f'ċertu aspetti. E, ma tantx marret tajjeb Imma hemm ċertu pajjiżi oħra li diġa qegħdin fl-Unjoni li ma tantx ħarġu b'mod pożittiv mill-monitoraġġ tagħna qed naraw ir-riski U bħalma għandu jkonna kapitlu tal-mezzi ta' xandir f'kull pajis għandu u koll ikonna e, dan it-tip ta' kapitlu fil-Unjoni Ewropea. U il sujġet tal-istat ta' dritt naħseb huwa interessanti ħafna anka l-mezzi ta' xandir. Grazzi ħafna, grazzi tal izamiet fil-qosor, grazzi għal-kontribuzzjoni tiegħek. Issa Thijs Berman. Grazzi Claude. Grazzi għal dawn il-kummenti kollha li rċevejna. U fuq il kommenti tiegħek fuq Franza sur Jurek, ġimgħa wara l-funeral tal-Ministru Simon Veil, li kienet eroj e, fi Franza tinsiba diffiċli ma nwiġbekx. Il-libertà tan-nisa li jiddeċidu dwar l-ġisma tagħhom stess hija stabilita fil-liġi Franċiża. Il-liġi hemm qiegħda tagħti dan din il-libertà. Il-linja l-ħamra fuq il- ehm, l-aħbarijiet il-folot hija propju fuq il- ċensura, għaliex ċensura twassal għal aktar ċensura. U ta' meħsara fis-soċjetà u mhux biss soċjetà anke l-individwi. Għalek hija sempliċi ħafna mandux ikun hemm ċensura imma neliminaw dawn il-fake news, dizinformazzjoni din ċi issir bl-autoregolamentazzjoni u l-etika tal-ġurnalisti li jridu jkunu espliċiti dwar is-sidin tagħhom, dwar l-għażliet politiċi tagħhom. Sabiex kumment politiku minn eh, ġurnalist fil-gazzetta tiegħu jew tagħha ikollu sors ċar u ċ-ċittadini jkunu jistgħu jiġġudikaw huma jekk jemmnux jew le. Ħafna drabi il-gazzetti u kella l-ġurnalisti mumiex eh, espliciti espliċiti dwar l-sfont u dwar is-sidien tagħhom. U din hija kwistjoni ta' etika professjonali. U hija kwistjoni li l-ġurnalisti jridu jsolvu waħedhom. Ma tistax tiġi imposta mill-politika għaliex dan imbagħad jillimita l-libertà ta' espressjoni u tal-mezzi ta' xandir li huwa dak li aħna m'għandniex bżonnu. Eh, il-regoli il fuq il-blasfemi fuq id-da eh, din edha fil-liġi imma aħjar jekk inaħuha kieku u l-istess imur fuq il-liġijiet ta' insulti. Eh, ġurnalista Grek riċentement ġi multat 1500 eh, euro tal-li sejjaħ il-xaħat minn Golden Dawn neonazi. Jina naħseb li kienet deskrizzjoni tajba. u l-flus marrant il-Golden Dawn li ovvjament ferħu. Għana għafa għu l Thank you, Taz. I know e- everyone would like to say more, so thank you very much for you. U naħseb li kulħadd jixtieq jgħid grazzi tal-li fukajt fuq ir-risposta tiegħek u tal-li żammejt fil-qosor issa Renat Schroeder. Iva l-predeċessuri tijaj diġa għalu l-affarijiet li xtaqt najt jena, nistan konferma dak għaluma, il-fake news Iva palmajt qabel id-dibattitu huwa politiku, imma irridu ninvestu fil-ġurnalizmu dejjem. Eżista il-fake news, biex ħaġa ġdida di, e, dak li huwa ġdid huwa kemm tiġi distribuita malajr nafu l-lum il-ġurnata kullħat jippubblika li jrid fuq Facebook per eżempju jevitaw jaqbżu kompletament il-ġurnalisti. Issa fuq il-finanzi pubbliċi u kif jista' jsir dan hemm ħafna modelli m'hemmx mudell wieħed. Huwa importanti li ikun hemm kriterji ċari, trasparenti, modelli differenti, waħda hija l-investiment fil-servizzi pubbliċi tal-mezzi tax-xandir, speċjalment għal dak li huwa l-impatt finanzjarju imma irridu nkunu ċerti li jkun hemm indipendenza finanzjarja kif ukoll dik indipendenti politika. U l-proġetti ta' ġurnalizmu jistgħu jkunu tajbin ħafna anka biex ikollhom finanzi għal dan. Rajna, per eżempju, Panama Papers u anka leaks oħra juru l-importanza tal-ġurnalizmu f'dinja globali. U ċittadini pjattaformi ġodda finanzjati miċ ċittadini u wkoll importanti nisabu fil-bidu, imma dan id-dibattitu huwa importanti ħafna. Issa dwar dak li inti qed, Sur President, dwar il-problemi li faċċaw tal-mezzi ta' xandir ikkonċentrati kontra l-politiċi, eccetera, Jina nista' nikkonferma biss l-autoregolamentazzjoni, l-etika, imma anka il-prekarizzazzjoni tal-ġurnalisti li jaqlaw inqas minn 10 euro per eżempju għal biċċa xogħol huwa diffiċli wieħed iżomm kwalità. Għalek dan huwa approċ globali ħafna għal dawn il-problemi li qed niffaċċaw u jiena naqbel li d-diversità hija xi ħaġa li wkoll irridu narawha fil-ġejjieni. Grazzi ħafna Renate, issa naddi l-kelma l-Professor Clark. Mandi xarfejn ta' għala li xnaħseb li jedna kollox issa. Il-kwissjoni ta' ċensura hija importanti immens, għat manda teżisti. Dak li rridu namlu huwa għal noħol u ambjent fejn eh, il-ġurnalisti ħajkun jistaw jagħmlu x-xogħol tagħhom kif suppost, ambjent fejn m'hemmx biża, fejn m'hemmx violenza u intimidazzjoni. U nixtieq ukoll insemmi l-kwistjoni ta' numru ta' liġijiet ta' sorveljanza li tpoġġew fis-seħħ numru ta' stati mm, Ewropej li huma importanti ħafna problematiċi. Grazzi ħafna għal dawn il-kontribuzzjonijiet eċċellenti li kellna. Hija sottovalutazzjoni ngħidu din hija ħaġa komplessa, imma l-importanza tagħha palissa ija ċara mill-proċedimenti li kellna minn dak li smajna. Ġviri, dan ismiħi sta sempliciment ikun eh, tfakira tal-tifkira tal eh, dak li rridu nuntelmu fuq u għal dak li għal pluralizmu tal-mezzi tax xandir. Ma stajniex inkopru kollox ma koprajna ħafna punti u naħseb li smih kien eċċellenti. Għalek li ħan għamil issa u għal nagħti l-konklużjoni li rapporter tagħna li tat għan analiżi verament eċċellenti fil-bidu. Għalek Barbara Spinelli tista' tagħla inti. Grazzi ħafna Sur President u grazzi lil kulħadd jina xtaqt nenfasizza malar malar xiftit punti hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem fil-kriterji u fl-indikaturi li għandhom x'jaqsmu l-libertà tal-mezzi tax-xandin. Jekk hemm pajjiżi bħal Renju Unit nsibuhom flimkien ma' pajjiżi li ma jirrispettaw aktar minn oħrajn l-indipendenza tal-istampa. Jekk kien hemm pajjiż fejn l-istampa maġġoritarja ħolqot il-aħbarijiet ehm, ħolqot fuq l-effetti pozittivi tal-Brexit kien propju fir-Renju Unit. Għalhekk jiena fl-opinjoni tagħna rridu naraw x'ed jiġri fl-indikaturi. Tieni ħaġa li xtaqt insemmi biex nwieġeb għal dak li qalet Marilyn Clark hija li jiena ma nikkunslax li l-nifsi meta najt li it-trauma li wieħed jista' jkollu minn ksur ta' dritt jistambat ikollu pozit konsegwenzi pozittivi, it-trauma m'għandux jeżisti. Memx ehm, ħażen eh, li huwa utli imma mbagħad fuq dan iddiskutu aktar tard. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid fuq il-linji homor u regoli leġislattivi jina naqbel 100% ma' Sur Bergman. Dak li dejjem nippreferu huwa l-autoregolamentazzjoni minnaħa ta' dinja ta' eh, ġurnalizmu tal-informazzjoni, deċiżjonijiet li jittieħdu mill-istati eh, dejjem huma ta' riskju. Issa l-aħħar ħaġa aħna għandna żewġ artikli tajbin li defendu il-libertà tal-mezzi tax-xandir l-artiklu 10 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem fejn jitkellmu mhux biss fuq id-dritt tal-ġurnalist li ehm, jixret l-informazzjoni ma' dritt tal-ċittadin li jirċievi l-informazzjoni. Għalhekk hemm dritt speċifiku ta' min qed jaqra jew jirċievi l-informazzjoni fuq l-internet jew fuq it-televiżjoni U fl-istess ħin, l-artiklu 11 huwa importanti immens tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għaliex fih element li ma nsibuħx fil-konvenzjoni. Iġifiri il-pluralità tal-mezzi ta' xandira parti l-libertà tagħhom. Grazzi ħafna u nispera li ħanibqgħu f'kuntat anka fix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna Barbara. Naf li ħajkun hemm ħafna interess f'dan ir-rapport u nixtieq ringrazzja l-membri li kontribwixxew dal-għodu u li l-kellima u l-mistidna kollha għal kontribuzzjonijiet eċċellenti tagħhom. Grazzi ħafna kollegi. Naħseb li dan kien smih eċċellenti u grazzi wkoll għal kollegi li produċew ir-rapport kien vera utli. Mela kollegi, issa ngħaddu għal punti tagħna grazzi lil kulħadd li kien involut fis-smih Grazzi kollegi. Colleagues, we're going to proceed with the business, so um, if I could ask... Uh, mela kollega, ħana ħankomplu għalek nitlobkom sabiex jekk mintomx evoluti fil-rapport li mis tuħorġu mil kamra kem jista' jkun um, fiskiet. Colleagues, if I could ask you... Mela kollegi, jek tistaw tuħorġu fil-kwiet irridu nkomplu bil-xogħol importanti tagħna dal-għodu. Ngħaddu għal punt 13 li huma l-aspetti ta' drittijiet ta' fundamentali fl-integrazzjoni ta' Roma u kontra l-ġilda kontra il sentimenta kontra zingari. Nistani għafki kumma ħjar nimxu. Mela il-kwistjoni tal- tal-nis Roma, jiex ħagġa diskutejna kemm il-darba, Illum edin nistudju, nistudjaw il-qafas tal-Unjoni Ewropea għal strategiji ta' integrazzjoni li tnediet mill-Kummissjoni fl-2011 u tatna ċertu odot tal-monitoraġġ ta' situazzjoni fl-Stati membri. Imma l-studju riċenti urewna li għatfadal ħafna xisir. Rapporter tana huwa rapporter għal rapport inizjattiva propja li jifoka fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet sa' Roma. Aħna lek kuntenti ħafna li illum nistaw nisimaw il-prezentazzjoni tal-labbozz ta' dan il-rapport. U jina ħanaddila mill-ewel il-kelma uh, għal din prezentazzjoni Soraja. Grazzi Klot, xtaqt ngħidilkom li b'dawn l-aħħar xhur u snin ma kienux wis ta' suċċess l-progress tal-popolazzjoni Roma kienet waħda kritika ħafna, rridu nimbuttaw ħafna iktar il-qoddim u minħabba li l-attenzjoni u kol attenta fuq il-krizi tar refugġati anka xogħol tal-Parlament u ta' dan il-Kumitat Liber juri dan. Dan il-traskuraġni u twarrib ukoll huwa rifless ta' sentiment kontra eh, il-dzingari. Joħroġ ukoll il-traskuraġni minna tal-istazzjonijiet, diskriminazzjoni, u jeżisti wkoll fil-tħaddim tal-awtoritajiet pubbliċi u l-istituzzjonijiet u fil-livelli kollha tal-Istati membri. Joħroġ ukoll fil nuqqas eh, li niprovdu aċċess ugwali li din il-popolazzjoni Roma għas servizzi u anka l-ċaħda tal-drittijiet tagħhom eh, anka għal trattament ugwali u permessa l-ħolqien tal-programmi diskriminatori u li ċaħduhom il-progress fil-ħajja tagħhom. Din uh, reazzjoni forsi eh, mhux b'intenzjoni tista' tiġi riflessa wkoll permezz ta' l-programmi illi fl-aħħar mill-aħħar ikunu maħsuba l-jom imma ma jaslux għandhom. Dan jista' jwassal ukoll sabiex jiġu traskurati l isfidi ta' din il-popolazzjoni u li anka ilhom isofru għal diskriminazzjoni e, għal sekli sħaħ u mhumiex pożizzjoni li jgawdu mid-drittijiet mill-aċċess u mill-protezzjoni bħal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna kellna xogħol intensiv dawn l-aħħar xhur fej Organizzajna erba workshops eh, li jindirizzaw dan is-sentiment kontra d-zingari kellna wkoll għata diskussjonijiet eh, ma' l-NGOs u l-esperti mill-Ewropa kollha. Għamminna is-servizzi tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet kollha u anka iltqajna ma' shadows u ma' persuni kollha interessati jina grata għall appoġġ li rċevejt minn dak kollha involuti u anke nixtieq nagħmel referenza speċjali il eh, Bezo illi permezz tal-assistenza tiegħu eh, nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lejn l-assistenza tiegħu. Xtaqt ukoll nitfa' dawl Uh, fuq il-situazzjoni kritika ta' din il-popolazzjoni anka mill-isħariġ li sar uh, u li huwa preżenti fl-annes xtaqt ukoll nuri l-uċċuħ differenti ta' dan is-sentiment kontra zingari fuq sma differenti minn diskriminazzjoni fil-qasam tal-housing, tal-akkomodazzjoni u anka għal uh, situazzjonijiet ta' persuni minn stat aħna formulajna l-kawzi u anka talbiet għall-Stati membri u l-Parlament Ewropew li xaqt nsemmi ftit minna. Peress li nħoss li huwa meħtieġ li ikun hemm ah, komunikazzjoni tajba bej il-Kommissjoni u anka din il-popolazzjoni xtaqt li jkun hemm kanali tajba eh, ta' skambju bejnietom u anka li jkun hemm dokumentazzjoni tal kollu permezz ta' white paper. Nindlap il-Kommissjoni sabiex involvi ruħa mal-Parlament Ewropew sabiex ikun hemm eh, riċerka eh, dwar kif jisaj eh, jista' jkun hemm involviment tagħhom anke ta' Roma fuq dan il-livell. Qed nħedġu kosa biex l-istorja tal-popolazzjoni Roma tkun parti mill-kurrikulu Eh, ta' dan is-suġġett eh, fl iskejjen Jedunuru nuru kemm kien hemm falliment fil- fil-ħuq ta' dawn il-persuni svantagġati u anka li kunem programmi ta' twetti fil-rigward ta' tħaddim u edukazzjoni pal Erasmus Plus u anka inizjattivi oħra dan il-qasam. Nitlob il-Kummissjoni wkoll sabiex ikunem aċċess għal programmi sabiex jistabilixxu jekk hemmx bżonn ħtieġa tal-kriterju tal-non-diskriminazzjoni u anka jkun hemm miżuri ta' korrezzjoni f'każ ta' abbuż ta' fondi għal dawn il-programmi. Għan nitlabu koll li kun għamil rikonoxximent tal-organizzazzjoniet li eh, huma qassa eh, fuq situazzjoni l-iżvilupp ta' din il-popolazzjoni Roma. idżu naraw kif nistaw noħorġu minn din situazzjoni li twassal għal eh, nuqqas ta' aċċess għal servizzi bażiċi fis-soċjetà u għal marginalizzazzjoni tagħhom. U minħabba dan qed nitlob l-istati membri sabiex iwaqfu l-statelessness u anka l-Kummissjoni tibda eh, xogħol fuq direttiva għall integrazzjoni u l-inklużjoni ta' persuni mingħajr stat Nixtieq nisbet ukoll l-attenzjoni għal dawk l-istati membri illi iwettqu proċeduri ta' diskriminazzjoni fir-rigward tal legislazzjoni ta' twelid u għed nitlob l-istati membri sabiex u miżuri ta' korrezzjoni sabiex iwaqfu din il-proċedura diskriminatorja u anka li konu attivi f'dan il-qasam sabiex uh, jindirizzaw għad nitlob il-Kommissjoni wkoll sabiex jevalwaw u jimmonitorjaw anka s-sitwazzjoni fl-Istati membri u jaraw li jkun hemm leġiżlazzjoni fil-gwar tal-identifikazzjoni u protezzjoni ta' dawk il-persuni l-istat tagħhom mhux rikonoxxut u m'għandhomx aċċess għal dokumenti ta' identifikazzjoni. Qed nitlob ukoll sabiex ikun hemm iktar iffukar fuq din il-popolazzjoni u anke jkun hemm l-inklużjoni ta' indikaturi ta' diskriminazzjoni fil laqsma varji. Qed nitlob il-Kummissjoni sabiex tindirizza eh, dan il-qasam ta' sentiment kontra id-żingari bħala eh, kwistjoni orizzontali u li jkun hemm ukoll fuq livell ta' Kummissjoni eh, proġett illi jissalvagwardja dan il program li indirizzaw lill-popolazzjoni dawn huma biss erba kwistjonijiet li jina indirizza permezz tal-abbas rapport tiegħi. Nistgħu taraw iktar dettalji eh, fil-rapport li jisir inkludu wkoll l-emendi maħsuba. Ekki fis-sitwazzjoni tar-Roma eh, hija waħda ta' disperazzjoni qed nistenna wkoll iktar suġġerimenti għal emendi mill-membri ta' dan l-istess komitat. Jiena ħerqana li naħdem jitfit ma' xedaw kollha u dak kollha li qed jiddedikaw ruhom għal din il-kwistjoni li hija viċin ħafna tiegħi u għanna kooperazzjoni u relazzjoni tajba anka ma' xedaw skolla din ħarġet fil-laqat u għalhekk ħerqana ħafna illi konna il-rizultati għabbażi ta' dan il-rapport ta' inizjattiva propja. Nixen ringrazzja l-Sinjora Fober u l-Inigo li kienu parti mit-tim tiegħek, grazzi. Grazzi ħafna Sora naf li dan huwa rapport importanti ħafna għalik li huwa rapport inizjattiva propja li jixraqlu attenzjoni mill-membri, nirringrazzja lill membri li ħadmu bisħieħ li huwa preżenti hawnhekk u li eh, ħadu interess bis-serjetà f'dan il-qasam. Palma semmejt jridu namlu progress u il-rapport jrid jindika x'inhuma x'inhu l-vojt x'fejn jisir progress l-azzjoni trid tittieħed. La darba inti ringrazzjajt numru ta' ħaddiema. Eh, Ġerament eh, sakemm jasal il-ħin biex ringrazzja l-ħaddiema ma jkun hawn kważi ħadd preżenti, għalhekk x'qed l-opportunità sabiex Eh, namel dan issa u għalek nirringrazzja l-segretarjat, il-tim kollu u l-nistaff kollu qabel ma jaqbadkom eżawriment u kullħat jitlaq għal btajel tijaw għada. Grazzi ħafna. Sore u nista' ngħaddi għalhekk sabiex nisma' l-kommenti tal-kollegi li xtaqo jikkommentaw fuq dan l-abbozz tiegħek. Is-sur ċaki l-ewwel xedew fis-semni pipi. Problema bil-mikrofoni. Grazie ħafna, Sur President. Grazie tal-li qed tindirizza dan is-suġġett astant importanti li huwa pjuttost wisa u anka nixtieq nirringrazzja lill-MP għax-xogħol tagħha. Naħseb illi dan huwa rapport xira u sinra post res qed numru ta' rakkomandazzjonijiet nista' nappoġġa manka fis il-PPE. Neskuza ftit ruħi għaliex il-kas eh, preparatorju kien pjuttost qasir ma stanix nitlu fuq dettar. Għandi xi kommenti illi ser resaqhom bħala MND. Fil-qosor xaqt ngħid dan. Jiena nħoss illi dan id-dokument mhuwiex kompletament ibbilanċjat. Qed nitkellmu fuq responsabiltajt tal-gvernijiet nazzjonali imma nitkellmu ħafna inqas fuq uh, il-kapaċità ta' organizzazzjoni u anka il-bżonijiet tal-soċjetà Roma, tal-popolazzjoni Roma li hija responsabilità li tiġi minn tal-komunità tagħhom huma jridu ġorru parti mir responsabil tal futur tagħhom stess. L-isbilanċ parzjali huwa wkoll preżenti għal fatt li hemm wis orjentazzjoni tal-punent. Għan semmi biss let stati membri sabiex ma n punta s-swaba, pero eh, xtaqt nuri illi dan is-suġġett għandu il-pis tiegħu fil romania fil-Bulgarija u anka f'pajjiżi ġifiri Slovakkja fejn il-percentaġġ tal-popolazzjoni Roma hija fost l f'dawn it-tliet pajjiżi għandna fenomenu illi ma jeżistix pajjiżi oħra tal-ponent u dan huma l-abitazzjoni tal-Rom tal-popolazzjoni Roma ma nistax nittoleraw il- eh, dawn is-sitwazzjonijiet ta' ta' mingħajr dinjità li jgħixu fihom ir-Roma. Ma nistax nsemmi dan biss mill-la teoretiku biss, imma jiena kont il- eh, viċ prim ministru fi Slovakkja u għandi esperjenza mill-viċin u li twassan nisa biex eh, nisħaq illi settlements il-postijiet fej jiexu dawn ir-Roma trid tkun indirizzata anka permezz tal-fondi strutturali u li għandha tintuża biss fil-pala soluzzjoni għall-akkomodazzjoni tagħhom u li jiżarmaw il-kampijiet fejn huma jgħixu. Imbagħad hemm l-edukazzjoni ta' din il-popolazzjoni Roma u anka l-qatt differenti u diskrepanzi huma dejjem ogħla soċjetà li iżviluppat li qed tuża iktar il-persuni bħiliet u qed naraw il-taħriġ tal-popolazzjoni Roma qed taqta' ħafna lura. U għalhekk din hija problema mill-ġdid tal- pajjiżi eh, tal-vant li qed jaffaċċawha huma. Kanna ċertu proġetti li ġew provati ma mat ma mexxewx għal livell nazzjonali. Naqbel ma sinra post li l-kwistjoni ta' diskriminazzjoni u taħriġ sistematiku ta' soċtajiet ta' minoranza hija kwistjoni ewlenija jenna nistħinajt illi il-pajis li ġej minnu jien Slovakkja huwa it-tielet eh, kena tielet partit liktar b'saħħtu fil-pajis u li ħa eh, s-sġijiet fil-parlament bi propaganda kontra Roma. Meta Slovakkja kalla presidenza il-Prim Ministru ta' slovakkija u kol għadda kommenti kontra il-Roma sabiex uh, jaljen għannis mill-kazijiet eh, ta' korruzzjoni. Iva, għaddu għat ġibit iktar tart, il-Sinjura Interveld. Iva, grazzi għafna, Sur President, jena ser naqra stqarrija fissem il-Sinjura Vikstrom illi edda tmexxi l-Kumitat Peti palissa. U tajt illi għal 500 sena l-Roma kienu parti mill-Europa u għal dan iż-żmien kollu huma ġew esklużi u diskriminazzjoni istituzzjonali fil-kapitli l-iktar korraħ tal-istorja Ewropea huma inqatlu anka permezz tal-kmamar tal-gas fl-Holocaust. Jiena nixtieq li naħdem il-veċin ma' rapporters u shadow sabiex dan il-Parlament jieħu pozizjoni eh, pożizzjoni qawwija kontra sentiment eh, kontra il dżingari L-Ewropa tieħu azzjoni koraġġuża naħseb li sa wasal il-moment li naħdu responsabilità kemm tal-passat u nħarsu lejn il-futur. Grazzi ħafna. Mela titkellimt fissa mis-shadow tal-alde. il-Sinjura Albiol. Grazie ħafna. il-Sinjura Bjork li t titkellem fissem il-Sinjura eh, Albiol. Il-Shadow eh, eh, t-skuza ruħata li ma tistax kon prezenti, għamil sen tkellem jina fissema. Grazie ħafna Sinjura Post ta' xogħol u kooperazzjoni li Eh, seħħet fiħdan il-gruppi politiċi. Dan ir-rapport huwa eh, punt importanti ħafna fiġida ġida favur il-drittijiet tal-Roma. Jiddu ikona definizzjoni ta' xinu dan is-settiment kontra l-żingari eh, għaliex għandna bżonn ta' din it-tip ta' definizzjoni. Il-reati il reati u il-reati uh, kriminali u anka il-klim um, ta' mibbeda ma tanċi ġi rapportata meta dawn jolqtu l-persuni Roma. Il-qafas ta' integrazzjoni ta' Roma li tiġi eh, diskussa diskriminazzjoni li tiġi indirizzata mod dirett u li hija problema strutturali u politika għal soċjetajiet tagħna minħabba dan ir-razzizmu strutturali qed ikun hemm anke fondi insuffiċenti li laqas biex jintużaw b'mod tajb tal l-Unjoni Ewropea. Fej eh, il-fondi anka eh, qed jintużaw sabiex jew jitwaqgħu id-djar tagħhom jew inkella anke jibnew skejjel illi jisegregaw it-tfal tagħhom. Irridu nġildu kontra din dik ta' diskriminazzjoni, li konna approċ intersezzjonali u anka naħdmu flimkien eh, sabiex anka nindirizzaw il-punti tal-LGBTI u l-immigranti fost il-popolazzjoni Roma. U ma għatin ġum ċaħda anka minn tal movement ħieles l-unika ġlida eh, din ġlida kontra diskriminazzjoni tista' tintrebaħ permezz tal-involviment tas settur eh, pubbliku ma naħsbux li settur privat u għandu jkun dak li jipromovi l-ugwaljanza. Inti kun hemm drittijiet favur l-edukazzjoni, l-akkomodazzjoni ma jkun is-settur pubbliku li jista' jgarantixxi dan it-tip ta' drittijiet ma nkunux pożizzjoni illi niggarantixxu l-aċċess ugwali u li huwa fundamentali sabiex nindirizzaw dan din il-qabża li qed nesperjenzaw bejn il-popolazzjonijiet Jiena ressaqt xi emendi u ħerqana illi eh, naħdem it-tfit anka ma dak li qed proponi rapporter. Ħanerġa' naqleb għal l zvediż minnaħa tal-Kumitat uh, FEM. Aħna qed naħdmu fih dan il-Kumitat tal-Kustanijiet uh, tan-Nisa qed nippruvaw insaħħu anke l-perspettiva femminista hija kwistjoni li naraw illi dak li affettwa n-nisa u t tfajliet eh, jintafa l fuq u naħseb li dak li konna nitkellmu fuq u anka għada u jindirizza arranġamenti speċjali għal nisa u tfajliet għal edukazzjoni għal poċer għal nisa Roma u anka għal kapacità li huma eh, jiddeċidu għal infushom dwar ġisimhom u anka uh, l-esti li naħdmu ma'kom sabiex ikonna dokument b'saħħtu li jinkludi dawn l-elementi. U ħerqana wkoll illi konna kummenti minnaħa tal-Kumitat tal-Gwaljanza iktar il-qoddim. Grazzi ħafna. Ħanitkellem bl-Svediż. Nixtieq ringrazzja ħafna lil Soraya ta' dan id-dokument eċċellenti, vera dokument komplut u naħseb iżda xorta waħda hemm ċertu affarijiet li aħna ma daħħalniex f'dan l-ewwel abbozz minħabba bosta regoli differenti boħna kuntenti ħafna nix naħdmu ma' soraja tajjeb u ħajn nix nkomplu wkoll naħdmu fuq hekk nasib li bażi eċċellenti u żgur li jista' jkollna affarijiet eċċellenti nistgħu niksbu wkoll flimkien. Mela aħna għawek edin nitkellmu fuq il-minoritajiet. U anka fuq il-grupp ta' Roma illi edin jiexu fl-Svezja u ilhom jiexu fl-Svezja fl drabi dawn nista' edin jaffaċċaw problemi simili ħafna. Aħna rajna wkoll li kien hemm ħafna migranti tal-Unjoni Ewropea li waslu f'dawn l-aħħar ftit snin, ħafna minnhom qegħdin jispiċċaw jittalbu fil-bliet tagħna dan huwa fenomenu ġdid iżda mhix ħaġa li aħna nistgħu eh, ma napplikawiex aħna rridu naħdmu magħhom fuq qadin u m'għandhom l-istess drittijiet minkejja li huma minorità bħal immigranti kollha l-oħra iżda għandna ħafna nies qegħdin ifittxu l-ażil ukoll Nis tal-komunità Roma illi ġew l-Svezja xi ftit żmien ilu. U rajna li kienu Biħat mill-ikbar gruppi u koll ta' dawk li t-fiċlazi fl-Svezja u fil-fat huma kellhom il-permess li jibqgħu allura naħseb li din nitkellmu wkoll fuq il-situazzjoni kif nirridu naraw u x'inhi situazzjoni fil-pajjiżi kandidati, pereżempju fil turkija kien hemm rapport li kien adottat fil-plenarja ġimgħa li għaddiet. Naħseb li huwa propju hemmhekk fejn aħna konna qegħdin nirreferu għal Roma fit-Turkija u jekk hemm xi possibilità illi nagħmlu referenza għal dan aħna rridu nirreferu wkoll trattament tar Roma fil-pajjiżi kandidati għas subjet l-Unjoni Ewropea li aħna din naħdmu magħhom naħseb li hemm ħafna affarijiet importanti li rridu nitkellmu dwarhom hemm ċertu affarijiet importanti li għandhom bissemmew ma semmew xaħna nafu zda li din li għal ewwel round ta' diskussjoni żgur li ħajkonna l-opportunità naħdmu iktar ma' Soraya ħalli bekk nkun nistgħu nresqu xi ftit mill-proposti tagħna wkoll li minn dak li proponit Soraya. U naħseb illi aħna kun qed nifukaw ukoll fuq eh, pajjiżi kandidati. Grazzi. Grazzi ħafna Peter Niedermuller, kieġbok. Grazzi ħafna fil-qosor ħafna għan itkellem l għennet grazzi li l soraja ta' dan il-rapport eccellenti. Importanti bħala rapport mux bissa l-Kumitat li bessa l-Unjon Ewropea kollha aħna nafu li r-Roma huma l-ikbar komunità ta' minoritajiet fl-Unjon Ewropea iżda huma minħabba li jgħixu fl-Istati Membri huma ċittadini bħalna tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid ukoll li sitwazzjoni f'dawn l-Istati Membri mhijiex l-istess l-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali turi kultant li hemm viżjoni differenti ħafna waħna nirreferu għal fatt ukoll li f'ċertu pajjiżi aħna ninsabu f'sitwazzjoni speċjali ħafna imħabba li importanti illi nisqu fuq ir-rwol tal-integrazzjoni soċjali l-aċċess għal kura tas saħħa ċatra jina naħseb li dan huwa punt verament importanti għanna naħdmu fuq hekk. Kont kuntent ħafna li smajt dak li tqal minħabba li naħseb li din hija sitwazzjoni importanti ħafna fejn aħna din nitkellmu fuq problema partikolari fejn irridu nifukaw fuq l-isforzi tagħna u hekk ukoll. Ma parti minn hekk forsi nixtieq dokument ukoll qasir Aħna għanna eżempju tajbin ukoll tal-integrazzjoni soċjali forsi rridu naħsbu xiftit fuq dawn ukoll u għanna nitkellmu ukoll fuq l-esperjenzi tajbin iksib sissa u naħseb li f'dan il-kontest huwa importanti ħafna illi nqisu l-istrateġiji globali dawk nazzjonali u anka l-istrateġiji li qegħdin ikunu implementati ħalli bekk ikonna kuntest iktar biss. Grazzi ħafna lilek sarajja ta' din il-kwestjoni tal-li semmejta ringrazzjak minn qalbi. Grazzi ħafna. Naqbel perfettament, Susan, li tajtlek il-mikrofonu. Ma nistax ma ngħid li ma naqbilx illi dawn il-forum ta' integrazzjoni ma' importanti ħafna għandhom kun riflessi fil-rapport. Soraya, din hija xi ħaġa li ħafna drabi ninsew insemmuha fir-rapporti tagħna. Anna Gomez jogħġbok. F'pajjiżi fil-Portugal jiena nista' ngħid li il-ġurnata ittieħdet deċiżjoni importanti ħafna mill-prosekutur pubbliku li kien qiegħed jakkuża assa tal-pulizija sħiħa tal attakkaw grupp ta' Zaza f'żona li hija ifrekwentata ħafna min nies mis-Suwed fil-Lisbona fil-fatt. fil lisbona fil fil lisbona fil fatt kienem persuna li ma ridux jitfnuwa fiċ-ċimiterju lokali minħabba illi sintku ta' lokali kien kienet ikun razzist, jina naħseb. Li dan huwa razzizmu, tip ta' razzizmu nistax naċċetta, mħabba li din nitkellmu fuq xogħol fej li qed isir minnaħa naħa tal-gvern bl-appoġġ tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u dan ilu għaddej ek b'dan il-mod, dan il-xol, għall-integrazzjoni tal-komunità ta' Roma. iżda minflok flok naħseb li hemm ħafna razzizmu. Soraya, ejja żur pajjiżi, ejja żur xi komunitajiet fejn hemm ħafna razzizmu wkoll u fejn tinħass jinħass ħafna razzizmu. Kif eh, tista' tara biċ-ċar li dan qiegħed eh, prevalenti ħafna dan ir-razzizmu minħabba eżempju li kemm semmejtlek ukoll jiena żort is-Slovakkja anke matul il-Presidenza fejn konna qegħdin diskutu l-attitudni inaċċettabbli. U li tista' tgħin ukoll lilna biex nagħmlu reazzjoni tajba għall-kriżi tar-refuġjati. Jiena kont qed nitkellem fuq ċertu argumenti ukoll li aħna smajna. Kien hemm stigma sistemika tar-Roma u tal-immigranti fi Slovakkja nafu illi huma kienu fil-fatt marbutin anka ma' ċertu deddit ta' natura terroristiku. Jiena verament kont impressjonata minħabba l-fatt li dawn l-argumenti tar-razzizmu xorta waħda baqgħu jissemmew fil-qalba tal-Ewropa u naħseb li dan imur kontra l-valuri Ewropej u naħseb illi jiena nista' ngħid li nappoġġa ħafna konklużjoni tar-rapporter din il-program politiku naħseb li għanna bżon ta' konċiljazzjoni u koezjoni. U anka li nedikaw l-żaza ħallibek ir-Roma iż-żaza, ir-Roma iż-żar mhumiex iddiskriminati kif huma diskriminati llum m'għandhomx jibqgħu l-gumu. Grazzi ħafna ma xekkem xi kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Soraya, nixtieq li nżid punt ieħor fuq dan ir-rapport. Nixtieq nitkellem fuq xi ftit mill-rapporti ta' fuq il-minoritajiet li aħna tkellimna dwarhom. Nistan saqsikom bistoqsija fuq il-komunitajiet ta' Roma fejn huma konċentrati u anke fil-pajjiżi tal-Punent. Fl-Ewropa naħseb illi issa nista' nsaqsik intix intenzjoni għandek, għandek l-intenzjoni tiffoka fuq dawk il-komunitajiet li qegħdin ibatu minn bosta forom differenti ta' diskriminazzjoni. Naħseb li għanna nikkonsidraw ukoll kwistjonijiet ekonomiċi iktar strateġiċi f'dawk it-tlet pajjiżi ewlenin tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Aħna rridu nevitaw ir-regola li tgħid li dan nara huwa rapport li xaqleb biżli jifokaw fuq l-Ewropa ċentrali mhux fuq blandi oħra tal-Ewropa. Nafu li hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn strateġiċi fejn hemm bżonn li aħna nikkonsidraw li hemm konċentrazzjoni qawwija ta' dawn il-problemi u li jħassu wkoll anke f'partijiet oħrajn tal-Ewropa minħabba l-kriżi tar rifuġjati pereżempju anke kwistjonijiet oħrajn. Ma nafx hekk tiġ twieġeb għal dawn il-kummenti kjoġbok. Iva, grazzi ħafna Klod, ħan nitkellem bl-Svediż jiena wkoll issa. Mela permetti li nibda billi nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti li għamiltulna. Jiena nixtieq ngħid li jek Marlin li jena kontent kontenta ħafna fuq dak li jett inti fuq il-situazzjoni ta' nisa ta' tfal ħan nitkellem ħafna fuq dan naħseb li ma nistawx ikollna wis uh, kliem u naħseb li fil-fatt għanna jkunu biżjed referenzi għal dan u tneħu gost li dawn il-referenzi ġew minn tal-Kumitat tal-Fem u aħna naħsbu illi fil-fatt naqbluha naqblu u naħsbuha bl-istess mod meta nitkellmu fuq drittijiet ta' nisa, speċjalment meta jinsabu f'sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli, li l-bolli ngħidlu li huwa importanti ħafna li fir-rapport indaħlu referenza għal dawk li għandhom etniċità ta' Roma li kienu sforzati li jitilqu mill-pajizom, jipruvaw jisibu xogħol bandoħra, iżda naturalment ibatu ħafna minħabba l-kompetizzjoni, u hemm dawk li jitilqu mill pajjiżhom illi ikollhom problemi fl-esperjenzi tagħhom fuq il-post tax-xogħol u sfortunatament ħafna drabi jispiċċaw jittalbu barra l-ħwienet. U dan naraw jiġi f'posta bnadi tal-Ewropa, din xi ħaġa li għandha tkun koperta fir-rapport. Għandna dan l-aspett tal-moviment ħieles u naħseb li meta nkunu qegħdin niġbru numru ta' regoli, naħseb li forsi mhux dejjem naħsbu fuq ir-Roma li kieku dan se forsi stajtu tasbu li l-kondizjonijiet ma kienux eh, jeżistu kien hemm ħafna punti differenti li xtaqt illi nitkellem dwaru manka meta kien hemm nies li forsi ma osservawx il-fatt illi hemm ċertu ġerarkija fis-soċjetà u hemm ċertu nies li qasbis nirriflettu dwarhom meta nitkellmu fuq drittijiet ta' ċaqli ħieles pereżempju ta' kull ċittadin u għalhekk nixtaqt nitkellem propju fuq dan qed nitkellem fuq l-istorja twila ta' sentiment kontra l-gypsies. Naħseb illi verament irridu nafaċċaw din il-problema jekk verament nixtiequ illi jkollna integrazzjoni ta' vera f'dan is-soċjetajiet tagħna. Aħna rridu naraw li kif ħanaqbad ngħidha rridu nibqa' nibdew naraw kif ħa niqfu nevitaw għal-problema, jina nasab il-rizoluzzjoni ta' kont ta' sentiment, ta' tnaqis ta' sentiment ta' kontra ġisbsis, verament tkun implementata issa rridu naraw kif ħanħidu azzjoni wkoll dan l-approċċ operattiv għandna bżonnu nittamaw li nkunu nistgħu wkoll ninġabru fuq għadin u naqblu, ħajkonna bżon proċedura ta' negozjati kif għala ġaki, ħajkonna bżon li Roma jassumu responsabilta u koll, veru, iżda meta tant tkun izolat mis soċjetà jekk inti tara li lek nifsek pala xaħat differenti li minn titajja par xej minħabba li għettejx f'soċjetà illi għax l-xiren ta' snin ila it-tambarlek dan f'moħħok, naturalment ħassimu diffiċli biex tassumi responsabilta tiegħek, aħna rridu naraw li dawk li huma persegwitati ikollhom lajnuna li jkun hemm fiduċja bejn imsieħba li qed ikunu attivi u aħna essi li naħdmu iktar fuq din jena stess xi 15-il sena ilu kont nikkonsidra lili nifsi bħala ċittadina ta' tieni klassi ma sebċi li jiena stajt nipparteċipa f'dik is-soċjetà u domt snin twal biex niprofa niġġilet Eh, minn dak. Jina kont nejx soċieta ma kienx ġusta ma stajċ nifem għalfejn jina kelli nikontribwixxi, kelli tarif ukoll biex nikontribwixxi ħalli nibni soċjetà tajba, iżda fl-istess ħin mbagħad wasal il-jum meta realizzajt u jina ħdimt ħafna fuq dan et ara jiena ċittadina tal-ewwel klassi bħal ħaddieħor mhux inqas u laqqas aħjar minn ħaddieħor u ħan kontribwixxi bl-aħjar mod li nista. U wara li kelli erbatit tfal, naħseb li dak l-iktar sentiment b'saħħtu jħassejt jiena fis-soċjetà tiegħu. Nista' niggarantilkom l maġġoranza tar-Roma ħajħossuhom hekk ukoll u l-ġenituri tar-Roma wkoll jixtiequ illi jimmaġinaw ehm, futur aħjar fejn jgħidu l-tfal tagħhom għamlu il-homework għalli intom ikolkom marki tajbin, ħalli tkun tistgħu tidħlu fl-università, ħalli tkolkom karriera tajba. Il-ġenituri kollha jixtiequ dan it-tip ta' futur l tfal tagħhom anka dawk illi edin jittalbu fit-toroq u ma edin jittalbu fit-toroq biex ma Eh, ikunu jistaw jaraw illi eh, l-flus jonfuqom fuq it-tfal tagħhom ħalli kollom ħajja differenti minn tagħhom ħalli jkunu jistgħu jmorru l-iskola. l istatġija hija li għandna niġbdu iktar l-attenzjoni fuq l-istati membri fuq is-sentiment ta' kontra ġipsis nafu l situazzjoni dvarja minn stat membru għal ieħor iżda naħseb li iktar ħaġa importanti hija illi dan is-sentimentu kontra l-ġipsis qed naraw illi huwa minħabba l-istruttura politika, minħabba s-soċjetà, rridu nassummu u naraw illi l-ċittadini Roma wkoll ikunu nieħdu ħsiebhom u anke dawk illi jaħdmu fl amministrazzjoniet pubbliċi għandhom jifmu dan kollu. Ma naħsibx illi jista' jkun hemm allokazzjoni arbitrarja ma jistax ikun hemm xi ftit mid-drittijiet tal-bniedem li jkunu bbażati fuq sistema arbitrarja u f'sistema demokratika aħna dak huwa propju dak li bnejna fuq u l-parteċipazzjoni, influenza dawk uh, kollha li ħdimna magħhom kienu kemm dawk li kienu qed jittalbu fit-tora kif ukoll dawk fis dan is-soċjetà fl-ola livelli tal-amministrazzjoni li jenuna ħafna u nittama li dan ir-rapport ħajkopri il-lat emottiv istanka il-lat intellettwali. U nixtieq nirringrazzja ħafna li shadow reporters ukoll li ħadmu miegħi u nixtieq ngħid li verament ikkoperajna tajjeb bejnietna u naħseb illi irnexxilna ukoll inkopru l-punti l oħrajina provajt u koll nikludu l-opinjoni ta' kullħat tal-NGOs ta' xedo reporters u tal-kollegi kollha. Grazzi ħafna anka grazzi li shadows dat ta' skadenza għal-kummenti ħatkun fit-18 ta' Lulju. Grazzi ta' dan dibattitu eccellenti. Sa nistgħu ngħaddu għal proċeduri komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Sir sena ilu l-Kummissjoni preżentat it-tieni pakkett ta' riforma leġislattiva għal Common European Asylum System, sistema komuni Ewropea tal-Ażil, illi kienet proposta eh, li waslet ankar dan ir-regolament kif tafu, eżis kollegi dan huwa fajl ta' prioritajina dal dalodu rajt fil-Gazzetta Politiku politiko illi kienem titlu illi fuq l-immigrazzjoni ħajem xi 1956 emenda. Jiena nixtieq ngħid lill-politiku illi dawn huma fajt li tisiru fil-Kumitat tal-Libe iva huwa fajn importanti ħafna għandna l-rapporter Laura Ferrara illi ħatamel din il-prezentazzjoni fid-29 hija prezentat l-abbozz tar-rapport illum ħajkonna l-ewwel diskussjoni fuq dan l-ammont konsiderevol ta' emendi l-1596. Minħabba li qegħdin daqsxejn tard u minħabba illi ma nix iktar ħin xnaħlu, nixtieq nisida lil Lawra immedjatament biex tagħmel il prezentazzjoni tagħha. Lawra jekk jogħġbok. Grazie President. Grazie ħafna Sur President. Mela, nixtieq nirringrazzja lill kollegi u shadow rapporteurs għal dawn l emendi li ġew preżentati, ġew preżentati madwar 1600 emenda u jiena naħseb li dinja l iktbar sinjal tal-kumplessità u anka ta' sensittività politika ta' suġġess meta qabel mar regolament fuq il-proċedura komuni għal proċedura interna għal protezzjoni internazzjonali ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu, aħna konna organizzajna l-ewwel laqa bejn ix shadow rapporters sabiex inkunu nistaw inresqu il-dawn l-emendi neżaminawhom u naraw x'kienu l-prioritajiet politiċi tal-gruppi differenti kif ukoll inkunu nistaw niddiskutu il-metodoloġija tax-xogħol li għandna x'namlu. Wara l-ewwel eżaminazzjoni ta' l-emendi li rċivejna rajna li hemm punti ewlenin eh, punti ewlenin tar regolament edin jiġu faċati b'modi differenti mill-gruppi politiċi differenti. Għalhekk għan naħdem sabiex inkunu nistgħu nilħu eh, l-ikbar numru ta' kompromessi u fl-aħħar mill-aħħar ikonna tekst li jista' jirċivi l-akbar eh, appoġġ minnaħat tal-Parlament Ewropew kollu kemm hu. Għaliex nimmaġina li ħajkunu komplessi it-trialogi ġvi il-negozjati mal-Kummissjoni, mal-Kunsil u għalek huwa importanti li l-Parlament Ewropew kollu pożizzjoni soda u li kolla konsens wisa. Jiena nittama li ħajkun hemm il-possibilità li negozjaw il-univutaw fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew sa tmim ta' din is-sena sabiex ikun nistgħu nibdew in-negozjati mbagħad mis-sena id-dieħla. Mill-lider il-Kunsil għat mandux pozizjoni fuq dan. Jina qed li hemm numru ta' punti fejn l-emendi prezentati u rew differenzi importanti bejn il-gruppi differenti politiċi. Nirreferi b'mod partikolari għal jekk il-proċedura ta' ammissibilità għandi xkun obbligatorja jew le, kif ukoll ir-rwol li tekst ħanatu għal dawk li huma l-pajjiżi ta' oriġni siguri. E, il-proċedura ċelerata, ġifir f'dawn il-każijiet kollu rridu nistabilixxu jekk għandniex nżommu l-element ta' obbligatorju jew inkella inħallux il-possibilità li l-istati individwali jekk jatwaw xiewle eh, dawn il-miżuri. Iġri fuq dawn u fuq punti oħra rridu naħdmu sabiex insibu kompromess aċċettablu aċċettabbli għal kulħadd, imma lan għad surrid ikun ċar li garantixxu l-aċċess lil eh, persuni qegħdin jitolbu l-ażil eh, għal proċedura ta' ħarsien internazzjonali u fl-istess ħin naraw li jkun hemm proċedura li tista' tkun effiċenti kemm jista' jkun kemm mill-perspettiva ta' ħinijiet kif ukoll l-ispejjeż Jina marriċ li l-introduzzjoni ta' obbligi burokratiċi ġodda jistaw jippreġudikaw dawn l-anijiet. Imbagħad hemm xi punti li fuqhom il-pożizzjonijiet bejn il-gruppi politiċi jaqblu aktar fuqhom u jina ċerta li ħankunu nistgħu nimxu b'mod aktar maġġer fuqhom u naslu għal kompromess. Mod partikolari nirreferi a drittijiet u garanzijiet ta' proċedura ta' dawk li qegħdin jitolbu għażil l-ottimizzazzjoni tal-iskadenzi fil-fażijiet differenti ta' proċedura, hawnhekk ukoll irridu nikkunsidraw is-sitwazzjoni realistika li teżisti fl-istati membri differenti. Ġifieri, Eh, minnaħa li kunem ħinijiet aktar ristretti imma minnaħa l-oħra jrid ikunem ċertezza li dawn ħinijiet ikunu rispettati għal irridu nqisu eh, is-sitwazzjoni reali faċċata mill-istati membri. L-obligi proċedurali ta' min qed jitlob għażil, eċċetera, jiena ċerta nkun nistgħu nimxu aktar malajr. Bħala rapporter ta' din il-proposta ta' regolament, Jien ukoll xtaqt niċċara bil-preżentazzjoni ta' ċertu emendi ċertu punti tal-abbozz eh, tar-rapport tiegħi punti li huma għal qalbi, mod partikolari il-mod ta' kif l-istati membri jistaw e, jaħtru pajis terz sikur eh, ċertu affarijiet li għandhom xaqsum mal-proċedura sabiex wieħed ineħħi pajjiż minn fuq dik il-lista tal-pajjiżi siguri. U fl-abbozz tar-rapport tiegħi Jina e, semmejt dan il-sospensjoni eh, tal- eh, tal-appell automatiku. F'każijiet ta' abbuż fis-sistema jiena ħsibt li tkun idea tajba li ma jkunx hemm appell awtomatiku għal domanda li sir iżjed minn darba. Ġviri dawn bażikament huma il-punti li ħajġu diskussi bejn il-gruppi politiċi kollha għalek fosna xadu rapporters u oħrajn, grazzi kollegi għal ħidma li saret sissa jina ċerta li ħankomplu naħdmu fi spirtu ta' kollaborazzjoni sabiex ikonna pozizjoni b'saħħita tal-Parlament Ewropew li jumbat ħajkonna niddefendua fin-negozjati tagħna ma' istituzzjoni oħra. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Laura nistgħu ngħaddu immedjatament għax-shadows ngħaddi l-kelma l-ewwel lill EPP is-Sur Leonards. Grazzi ħafna sur President, m'għandi xalfejn tawwal, għaliex fil-verità jiena ma kellix iċ-ċans li nistudja fid-dettall l-1600 emenda. Sissa, skużawni. Mela jiena llum biddilt il-biljet ħalli kolli bagalli addizzjonali biex noħodha miegħi fil-vakanzi, imma mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall fuqhom. Nixtieq nirringrazzja lil Laura, r-rapportera ħidma tagħha, kif ukoll li fil-laqat fil-laqat kollha li għamilna sissa jiena naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu nassiguraw li konna din il-linja ċara minnaħa tal-parlament naf li hemm ħafna kwistjonijiet li aħna ma naqblux fuqhom, imma jiena naħseb li l-approċċ tagħha kien tajjeb ħafna u anka l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu il-PPE u il-Partit tal-ħodor diġa qablu bisħiħ fuq il-prioritajiet, ovvjament ma naqblux fuq kif għandhom jiġu stabiliti, imma fuq il-prioritajiet infushom naqblu. Jina naħseb li l-għana u nini għal proċedura tal azin hija li konna proċeduri osra u ċari fl-Unjoni Ewropea x'diġa hemm diversità. U meta nitkellmu fuq dan jiena rajt li hemm xi emendi anke mill-partit tiegħi stess li aħna nippreferu li il-regolament nixtiequ nerġgħu naqilbuh f'direttiva u fl-istess ħin kien hemm ħafna emendi li joffru aktar flessibilità lill istati membri fil-qafas tar-regolament. Għalek, naħseb li hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna jekk li għamlu din l-għażla li eh, l-istrumenti tajjeb huwa regolament għal dawn il-proċeduri tal-azil, irridu nirreżistu mbagħad it-tentazzjoni li nagħtu ħafna flessibilità lill-istati membri f'ħafna oqsma differenti għaliex dan jista' jwassal għal xi ħaġa li hija pratikament direttiva de facto li mhuwiex lan ewlieni tal-ħidma li qegħdin nagħmlu hawnhekk. għalhekk jiena favur li nassiguraw li l-proċeduri jkunu indaqs fl-Stati membri kollha u nassiguraw li r-riżultati tal-proċeduri huma ta' min ibassar fuqhom eh, prevedibbli. Fl-aħħar mill-aħħar li ħaġa importanti hija li jkun hemm bilanċ bejn li minnaħa nagħmlu salvagwardja ta' drittijiet ta' dawk il-persuni li ġejjin fl-Unjoni Ewropea biex ifittxu l-azil, għaliex qegħdin jaħarbu l-pajjiżi tagħhom minħabba gwerer, persekuzzjoni, ecc. Minnaħa l-oħra rridu nkunu stretti u rridu nassiguraw li l-proċeduri li għandna ma jħallux il-possibilità li jkun hemm abbuż. U jiena naħseb li dan huwa bilanċ importanti immens u meta nħares lej xiftit mill-emendi qed nara li il-kollegi huma eh, b'saħħithom fuq il-salvagwardji tal-garanziji ma tantx qed jikkoperaw fuq eh, li nkunu stretti ma dawk li qegħdin jabbużaw mis-sistema tagħna u jiena naħseb li din hija kwistjoni kruċjali għall-grupp tiegħi U din hija xi ħaġa li nġrura li meta nitkellmu fuq l-ammissibilità, meta nitkellmu fuq il-proċeduri accelerati, meta nitkellmu fuq il-pajjiżi terzi li huma siguri u li niskoraġixxu ehm, dawn il-proċeduri ftit qabel ma jkun hemm ħarba jew inkella eh, ċaqliq. U ejja nassiguraw li dawn il-proċeduri huma effiċenti Jina ma tantx toġobni l-idea għaliex bħalissa hija burokratika fil-proposta tal-Kummissjoni li wieħed jagħmel applikazzjoni, naħseb li din nistgħu nagħmlu ħafna iżjed effiċjenti fil-waqt li fl-istess ħin minnaħa tal-Parlament, naħseb li hemm bżonn noqgħod nkunu konxi ħafna tal-komplikazzjonijiet li jistgħu u li jeżistu fil-post meta nkunu qegħdin naħdmu b'ċertu skadenzi, ċertu proċeduri, u rridu nassiguraw li dawk il-persuni fil-post qegħdin jagħmlu ix-xogħol eh, b'dan ir-regolament fidejhom iżjed tard ikunu jistgħu jagħmlu dan mod effiċenti. Għan dawn kienu għut mill-punti l ostra li xtaqt inqajjem u nistenna li inkomplu il-kooperazzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna issa shadow tal-SND huwa Peter Niedermiller. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna Sinjura Ferrara għal din il-ħidma eċċellenti li għamlet U jina ovvjament jina ma bidilx il-biljet tiegħi tal-ajru imma koll għandi l-istess opinjoni fuq dawn l-emendi. Dawn jirriflettu l-prioritajiet tagħna wkoll Aħna prezentajna emendi sabiex nsibu l-ħjar bilanċ bit bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-applikanti sabiex nassiguraw livell minimu ta' drittijiet proċedurali għall-applikant inkluż id-dritt għall intervista personali f'kull każ sabiex nassiguraw li l-applikant ikollu dritt għal għajnuna legali minn meta tiġi reġistrata l-applikazzjoni sabiex l-avukat ikun jista' jgħinhom jagħmel jagħmlu l-applikazzjoni kif suppost kif ukoll għal dawk li huma il-minorenni mhux akkumpanjati skont l-emendi li adottajna e, files oħra fuq il-gwardjan e, u tuturi tal-minorenni. Tal Issa dwar is-sanzjonijiet li huma imposti għal ċaqliq sekundarju, irridu nsibu il-timelines għall applikant u nassiguraw li l-applikant ikollu biżejjed ħin sabiex jagħmel dak li huwa mitlub minnu jew minna sabiex jagħmlu t-testijiet ta' diżabilità fakultattiv għal eh, l-awtoritajiet determinanti u l-użu jkun fakultattiv dawk il-każijiet meta ma jimminax id-drittijiet tal-applikant għal evalwazzjoni individwali sabiex nassikuraw li il-pożizzjoni tal-Parlament fuq ir-rapport tal-pajjiżi ehm, eh, siguri ta' oriġini jiġi rifless fil-pożizzjoni tal-Parlament fuq din ir-regolamentazzjoni kif ukoll sabiex il-kunċett ta' eh, safe third country ikunu kunċetti fakultattivi mhux mandatorji U ċert li dan il-rapport u għuħet mill rapporti importanti fil-qafas tal-politika komuni għall-azil U għalek aħna fl di għanamlu dak kollox li nistaw biex nejnu l-Laura Ferrari sabiex ikonna pozizjoni tal-Parlament għawija ħafna fuq dan is suġġett Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Peter. Issa shadow tal-ICR, surħar. Grazie Grazzi ħafna. Eh, u grazzi Sinjura eh, Ferrara ta' dan il-rapport. Aħna nilqaw din il-proposta ta' rapport sabiex ikun hemm streamlining tal-proċeduri u naqsu l-asylum shopping kif ukoll ċaqliq sekondarju fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna nirrifjutaw l-idea ta' jkun hemm sum sim tal-pis promossa mill-Kummissjoni u tentattivi sabiex innaqsu u jdajfu il-prerogattivi tal-Istati membri. Lan tal-emendi tagħna huwa li il- eh, l-istati membri kollom l-odot kollha meħtieġa biex ikun jistgħu jagħmlu ġestjoni kif suppost tal-sitwazzjonijiet. Għanżemmi xi punti ewlenin. L-enfasi għandha tiċċaqlaq mis-solidarjetà u sim tal peace għal affordabilità u sostenibilità għal soċjetà sħiħa. L-autoritajiet responsabli għall-eżaminazzjoni ta' applikazzjoni għandha tingħata l-possibilità li tfittex fil-apparat ehm, u, ehm, affarijiet personali inkluż eh, li jeżaminaw it-tamir elettroniku. ċertu kriterji ta' vulnerabilità għandhom jitneħħew mill-lista ta' raġunijiet għal fej għandu jenata il-status ta' protezzjoni. L-applikanti għandhom jenataw il-possibilità li jitolbu għajnuna legali eh, bxej eh, għall-appelli u mux fl-istati kollha tal-proċedura. U fl-opinjoni tagħna l-istati membri għandhom jenataw aktar libertà sabiex jiddeċidu fuq ċertu servizzi bħal eh, servizzi li għandu xaqsu ma' saħħa u psikoloġiċi u l-istati membri għandhom jinataw aktar possibilità sabiex jaġixxu jekk ikun hemm teddida għal sigurtà nazzjonali jew l-ordni pubblika u eżaminazzjonijiet mediċi biex wieħed jiddetermina eh, l-età tal-applikant hija xi ħaġa li għandha tkun mandatorja. Irridu nenfasizzaw ukoll l-aspett ta' eh, kastik U għana naħsbu l-iskadenzi biex wieħed jagħmel applikazzjoni għandhom jisaxħu. U da kollox għalissa, edin nistennu bil-ħerqa li konna kooperazzjoni addizjonali kostruttiva ma' rapporter u shadow rapporters fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa, għallande Sofija u xek. Inti ħatajt kentej għal Cecilia Wikstrom. Iva Cecilia Mixaw, talbitni namel xi kummenti fissima, imma xtaqt namel xi żewġ kummenti jinstess qabel ma najt dak li qalet hija xin rapporter għal ehm, direttiva fuq il-kundizzjoni ta' akkoljenza. l għonet nilqa il-klim ta' Sur Leinarts fuq il-bżon ta' armonizzazzjoni u li ma nerġawx naqilbu għaf direttiva jinkella noħolqu flessibilta mhux meħtieġa feħdan ir-regolament u importanti li regoli jkunu l-istess kullimkien. Issa t-tieni kumment bħala rapporter jiena verament joġobni u nixtieq anzi li jkolli perspettiva ġenerali tal-pożizzjonijiet li ġew votati diġà f'serje ta' files għaliex aħna mill-bidunet edna li ħana linjaw il-pożizzjonijiet fil-files differenti immet nara li minn moment tal-votazzjoni fuq il-kondizjonijiet tal-akkoljenza eh, kien hemm vot fuq l-Eurodak li fija elementi li huma differenti u forsi anka kontradittori. U jina nemmen li għanna nevitawa din is-sitwazzjoni, rridu nimxu u dim, rridu jikonna speċi ta' pakket. U jina diġa sejt l-segretarjat sabiex jatuna perspettiva ġenerali tal-pozizjoniet li aħna diġa votajna fuqhom għaliex dan għandu jatina linja gwida fuq kif ħan votaw fuq dan il-fajl partikolari. Issa il-kummenti ta' Cecilia Wikstrom i tixtiet nuneċ tibda billi tirringrazzja l-rapporter għall-approċ kostruttiv fil-ħidma fuq dan id-dossier. Hemm numru kbir ħafna ta' emendi fuq dan ir-rapport u ħajkonna naħdmu blaqjes biex nilħu għal kompromessi. Hemm bżonn li noħolqu eh, proċessi aktar effettivi u fl-istess ħin irridu nirrispettaw id-drittijiet tal-applikanti Fil-fatt jiena ma naqbilx ma dawk li jisorti suġġerixxu li sistema minn brizzijiet minimi eh, għall-applikanti tkun effettiva. Ehm, fil-klim ta' Cecilia Wickstrom li nassiguraw li l-applikanti huma mħarsa u li għandhom aċċess għal rappreżentanza ehm, legali tibni ċertu fiduċa fil-proċeduri u ma jkonniex appelli li jiswew l flus li jinixilna niksbu il-fiduċa tal-applikanti ħat wassal għal aktar effettività fis-sistema. Eżempja prattika, per eżempju, lotja ta' eh, għajnuna legali b'xejn eh, hemm ċertu limitazzjonijiet fuq dan id-dritt, imma Eh, l-applikanti għandhom id-dritt tal-appell. Jena ma nkunx sorpriża, ġifiri Cecilia Wistrom, eh, ma tkun sorpriża jekk il-spiża addizzjonali tal-proċeduri twal li inkludu kol bżonni proċedurali, eccetera, eh, jispiċċaw ehm, jiswew iżjed pala flus milli kiku sempliciment natu id-dritt li kulħadd ikollu rappreżentanza legali b'xej lil kulħadd. Cecilia Westrom taħseb ukoll li huwa importanti li konna bilanċ raġonevoli dwar l-obbligi li aħna npoġġu fuq l-applikanti. La darba huwa raġonevoli ntolbu l-applikanti li jibqaw fl-istati membri li huma responsabbli għall applikazzjoni tagħhom mhijiex mhijiex proporzjonata li ehm, neliminaw dawn l-obbligi għaliex ma jirrapportawx jew inkella eh, jimmissjaw intervista waħda mal-awtoritajiet ġri ġi suġġerit mill-Kummissjoni. Ħafna mill-kwistjonijiet li għaw f'dawn il-regolament huma prattiċi. Cecilia Wexstrom tittama li nkunu nistgħu nieħdu approċċ pragmatiku prattiku biex insibu eh, setta proċeduri bilanċati li permetti li sistema ta' komuni tal-azil eh, tkun ħafna żjed effettiva milli hija illum. Grazzi ħafna Sofi issa għal partit tal-Hodorska Killer. Sorry, I, I didn't see anyone from GUI e oh, okay. here today. I've no, just well, been discreet. Then I would also like to thank uh, the rapporteur and the uh, Ringrazzja li rapporter u l-kollegi għad diskussjonijiet kollha li kellna sa' issa. Ovvjament uh, fil-qat li kellna diġà diskutejna l prioritajiet tagħna. Naħseb ikun tajjeb illi fl-aħħar mill-aħħar noħorġu b'riżultat finali illi verament jaċċerta li dritt li għet ifittex l ażil jista' jiġi applikat Nasab ukoll li huwa importanti li neħdu konsiderazzjoni l-sitwazzjoni fir-realtà. Jinnaf b'ċertu każijiet imma kollega wkoll semmew oħrajn li forsi dak li għandna miktu fil-kodba eh, mhux ir-realtà wieħed eh, jibat litri u forsi kuna problemi anka bl-applikazzjoni għall-azil għalix forse ma jkunx l-applikant eh, li għati jibata b'mod dirett, naħseb li u importanti illi namlu possibli li din is-sistema taħdem imma l-ħar ma l-ħar nitkellmu fuq nies illi fejn id-deċiżjoni mod partikolari waħda negattiva tista' tkun tiswilu ħajtu u għalhekk importanti li nżammu dan kollu f'moħħna jidu kunu daċxej u koll prudenti fir rigward li impoġġu pizzejet fuq uh, stati membri pal uh, verifika ta' misibilta għalix Nkun għat ninkludu t-tieni fazi tal-proċedura uh, ta' l-applikazzjoni għall-azila. U probabli li stati membri laqas jisaw laħqum din għaliex diġa għadin jaffaċċjaw din is-sena u sena li għaddiet eh, bil-proċedura sempliċi tal-azil eh, bil kamet qed ilaħħu ġifieri m'għandx kemm nistgħu nżidu proċedura oħra magħha. U importanti li kuna salvagwardi, b b'saħħithom fil-gwar ta' drittijiet ta' dawk li fitxu l-azil għaliex il-konsegwenzi se jkunu kbar, idun kunu attenti wkoll għal kwalunkwe kunċett illi jillimita id-drittijiet tagħhom mod partikolari eh, fuq livell eh, transkonfinali għaliex anka jekk ikollok ammont ta' eh, dawk li tfittxu l-azil li jidħlu f'pajjiż ieħor biex ikunu siguri, naċċertaw illi istosan verament tkun hekk il-proċeduri accelerati mhux neċessarjament jagħmlu sens għal dawk il-persuni li verament ikollhom raġun li japplikaw għalih għaliex eh, jinvolvi ħafna xogħol sabiex inti tidentifikaħ minn grupp ta' nies li forsi ma jkollhomx l-istess raġuni valida. Per eżempju, ħafna medrabi mis-Sirja tistenna li kollom eh, raġuni valida għall-azil imma u tista' tħaffef il-proċess imma ma tapplikax għall-każijiet kollha. Dan huma xi wħud mill-prioritajiet li diġà semmejt anka fil-laqgħa tax-shadows u ħerqan li naħdmu flimkien ma' rapporter anka fil-futur. Aħna verament ġiddu kunu koerenti fid-deċiżjonijiet tagħna għal proċeduri u regolamenti varji U importanti wkoll illi ikon anka gruppi ta' kuntatt li eh, forsi jekk naraw kellu ma jkunx bizziet naraw kif nistgħu nsaħħu u nagħmlu dan. Biex nerġa' nagħti dil-kelma lura eh, qabel ma ngħaddi l-kelma lura lill-lora ngħaddi il-mikrofon eh, għal kommissjoni Grazzi ħafna Sur President, niprofa kon fil-qosor kemm jista' jkun, ringrazzjaw l rapporter u gruppi kollha politiċi tal kometa għax-xogħol illi qed jitwettaq jitwu fuq din il-proposta il-liba resqet numru ta' kbir ta' emendi qed jiġu studjati bir-reqqa minna tal-Kummissjoni għalli konstaxinati nagħti reazzjoni ġenerali għal issa numru ta' emendi huwa wkoll riflessjoni għal komplessità tal istrumenti u anka tal-importanza li dan il-komitat eh, fossam il-rapporter membri kolla li jgħatu għal din il-proposta. Nawguraw kull suċċess li l-rapporter eh, fil-tfittxija taħħa għal konsens għalix ikonna eh, ħafna situazzjonijiet ta' opinjonijiet differenti bejn istati bejn membri. Xaqt nfakkar l-anijiet ewlenin tal-proposta tal-Komissjoni sabiex jitrasformaw il-direttiva f'regolament. Ni kienet għażla importanti u b'intenzjoni li għamlet il-Kummissjoni għaliex u għabżon li konna unjoni li kapaċi ta' faċċa pressjonijiet li għed t-prezenta l-situazzjoni ta' migrazzjoni u naċċertaw illi anka l-persuni jirċivu il-protezzjoni xirqa naraw li l-proċeduri għalhekk ikunu b'saħħithom u li r rizorsi tal-Istati membri ikunu użati u mqasma tajba. Għalhekk il-ħtieġa għal odot proċedurali fej identifikaw lil dawk li mhumiex ehm, fiħtieġu ta' protezzjoni ehm, flimkien ma' dawk li identifikaw li l-min huwa intitolata l protezzjoni huma meħtieġa kemm jista' jkun malajr diversità wiesa fis sistemi nazzjonali tittara li ma t-permetix li jkun hemm movimenti sekundari. Irid ikun sistema li takkomoda wkoll dawn is-sistemi differenti u li eh, nevitaw situazzjonijiet fej persuna tażel li tmur eh, fil stat membru partikolari u mhux fiħor minħabba l-istruttura preżenti. U għalhekk nitolbu li kunem kjarifika anka ta' l-użu tal-għoda u l-impatt proċedurali tagħhom anka għal lista tal-pajizi siguri u pajizi terzi siguri. Dan huwa biħsieb u bipjan sabiex ikun hemm anka tqassim effiċjenza ta' responsabiltajiet bejn l-istati membri. U anka sabiex nisħu li l-regolament jippermetti għal burden sharing ma' partijiet oħra tad-dinja pajizi terzi li konform konformi wkoll fil deklarazzjoni ta' New York fil sena li għaddiet. U għalhekk aħna nħossu li huwa illi nżommu komplu niċċaraw ukoll l-użu ta' dispożizzjonijiet relatati mal-pajjiżi eh, siguri u fil-waqt ukoll nżommu l-salvagwardja meħtieġa sabiex naraw illi ħadd li huwa eh, titola tal-protezzjoni jiġi mwarrab u naraw li kunem laħjar protezzjoni ta' dawk l-iktar vulnerabli. U għarek il-proposta taħseb u korsa biex kunem assistenza legali bxejn. Assistenza biftit eċezzjonijiet illi proponi tagħna mhux biss is-saħħa l-abilità tas-sistema tagħna sabiex li rispetta drittijiet tal-applikanti għall-azil imma wkoll sabiex iżidu l-effiċjenza fil-proċessar tal-applikazzjonijiet. Rigward tal-amendi speċifiċi naħseb illi mhux daqstant meħtieġ illi nitlu f'ħafna dettall. Għamilna ħafna punti marbuta mar-rapport li għanna tal rapporter aħna nilqaw ħafna mill-emendi illi imorru favur it iċib tal efficienza jitċaraw id-drittijiet u anka jtejbuhom. Imma anka tinkun daqsxejn kawti fir-rigward ta' emendi li jidbetu minn dak li aħna proponejna, mod partikolari fil rigward tal-proċedur ta' ammissibilta u l-użu tal-konċett ta' eh, pajis terzi li jkun sigur kif ukoll il-proċeduri accelerati. Grazzi. intervent mill presidenza fil-qasir. Iva, grazzi ħafna sur president eh, Grazzi tal-opportunità li namlu referenza għas situazzjoni prezenti u xol futuru. Nixxen ringrazzja l rapporter il-Parlament l rapporter u Shadows ta' xogħol li huma diġà għamlu f'dan il-fajl. Taħt il-Presidenza Maltija l-eżaminazzjoni tal-proposta tkomplit f'dan il-grupp ta' ħidma tal-azil u Kien hemm diskussjoni tal-proposti, tal-abbozza proposti tal abbozza proposti fi tal-approċ tematika illi ħadet il-Presidenza Maltija id dispożizzjonijiet marbuta ma' applikanti bi bżonijiet speċjali eh, u ruhom pjuttost ta' sfida f'mod partikolari fil-kontenut u f'koerenza ma' dispożizzjonijiet oħra fil-istess pakket sar sforz taħt il-Presidenza Maltija sabiex kuna streamlining aħjar tal-proċeduri, uh, il-qafas ta' żmien, il-ruoli u l-proposti vari. Għatem numru ta' artikli mill-proposta li għadhom ma ġewx diskussi fil-grupp ta' ħidma tal-azil u taħt il-Presidenza Estonjana, il-diskussjonijiet ser jitkomplew. L-ewwel diskussjoni ser tinżamm il-ġimgħa id-dieħla fil-grupp ta' ħidma tal ażil fejn se nindirizzaw artikli li għadhom ma ġewx indirizzati. Anka nkomplu l-ewwel qari tal-fajl kemm jista' jkun malar sabiex ngħaddu għat-tieni qari u mbagħad eh, nilħqu l-pożizzjoni tal kunsill Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' xoll li qed tipproponu u ningrazzi anka lil Lora u forsi nistina tagħmel il-konklużjonijiet jekk tixtieq tagħmel dan. Iva, grazzi fil-qosor ħafna, parti nirġu ringrazzja il-Shadow Rapporteurs, il-Kommissjoni Ewropea u l-Kunsill li intervenew. Xtaqt sempliciment najt li ħajkun fidejja issa li sigura li ħajkun hemm armonizzazzjoni sħiħa bejn l-istati membri xin naqbel mal-fatt li fil-passat eh, eh, li naddu minn direttiva għal regolament u importanti li naraw li jkun hemm eh, regoli ċari u ċerti u inħallu ċertu flessibilità wkoll fuq ċertu punti E, għazliet u regoli differenti bejn stati membri individuali jista għal darboħra jwassal għal situazzjoni kaotika li ma tantx tista tiġi ġestita bejn l-istati membri differenti tal-Unjoni Ewropea. Lekina naħseb li l-Parlament Ewropew ma' mod ġenerali l-istituzzjonijiet kollha jridu jimpenjaw ruħom sabiex jassiguraw armonizzazzjoni massima. U jina naqbel kol fuq il-fat li jiridu nassiguraw koerenza mal-files l-oħra din hija ħaġa li semmejnija mill-bidu meta ġew preżentati żewġ pakketti minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa importanti li il-files kollha li qed jiġu eżaminati bħalissa fil-Parlament Ewropew jiġu eh, indirizzati mod globali, mod ġenerali, għalhekk hemm ċertu suġġetti trasversali u orizzontali bejn il-files differenti tal-Sistema Komuni Ewropew ta' Azil. Għalek tajpis, naħseb li għalissa da kollox għaj ħatijaj u nittamil ħankomplu naħdmu bl-istess spiritu ta' kooperazzjoni li kena sissa, grazzi. Thank you, we haven't fixed the vote date in committee. Sissa nix id data għal għad diskussjoni fil-komitat namlu dan wara il-vakanzi tas sajf nikonkludu l laqata dal-ħodu nerġan il-taqaw fit-tlieta ta' warnof sinar illum. Grazzi.